<coughs> Dear colleagues, let us... Esis kollegi. Ħanibdew mela bil-laqgħa ta' wara l-offsinar. Mela, l-ordni tal-petizzjonijiet inbidel u issa se nieħdu l-petizzjoni 3-6-7 tal-2018 minn Arianna Karamella u għat titkellem fuq ix-xdiet tax-xogħol tal-persuni b'disabilità. Il-petizzjonanta mhijiex hawnhekk u għalhekk ngħaddu l kelma lill kummissjoni għandna s-Sinjura Placenza Perero. Yeah, please, floor is yours. Grazzi ħafna dilek il-kelma, Sinjura. Mela, fil-qosor ħafna il-Komissjoni tirrikonoxxi sitwazzjoni diffiċli ħafna u l-diskrepanza fil-impjiegi ta' persuni li għandhom disabilità u qed tipprova tpoġġi l-istrumenti li għandha dispożizzjoni tagħha biex ittejjeb is-sitwazzjoni. Aħna qegħdin nagħmlu użu għandna nagħmlu kuxenza issa fuq id-direttiva illi tipproteġġi l il persuni b'disabilità fost oħrajn mid diskriminazzjoni u qed nagħmlu enfasi partikolari fuq il-kwistjoni ta' akkomodazzjoni raġonevoli. Apparti qed niġbru d-data u din id-data wkoll qiegħda fokata fuq persuni b'disabilità kif ukoll eh, fuq il-ġeneru u l-età. Permettu li nagħmel referenza għal pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali fejn għandna l-prinċipju saban illi jirrikonoxxi id-drittijiet lil persuni ta' diżabilità f'ambjent tax-xogħol li jkun adattat skont il-bżonnijiet tagħhom. U aħna li kieku xtaqna nkunu nafu xi ħaġa min-naħa tal-petizzjonant imma nistgħu nifqu hawn dan l-istadju. Grazzi. Grazzi lilek. Kollegi, jekk joġobkom xi ħadd jitkellem Jaroslav Duda u għal ewwel kellim tagħna. Thank you very much. Grazzi ħafna. Signora President, Sinjuri, fl-Ewropa hemm iktar minn 100 miljun persuna b'diżabilità u dan in-numru dejjem jikber. Miljuni ta' Ewropej b'diżabilità jixtiequ jaħdmu, jitalmu u jipparteċipaw fil-ħajja soċjali, jivvjaġġaw, ikunu indipendenti kemm jista' jkun. U biex nkunu nistgħu eh, nilqgħu l-bżonnijiet tagħhom hija neċessità għall-Ewropa mhux biss għax ratifikajna l-Konvenzjoni fuq id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità, imma l-iktar minħabba l-fatt li l-Ewropa għandha bżonn potenzjal ekonomiku, soċjali u intellettwali ta' dan il-grupp ta' ċittadini. L-obbligu ta' aġġustament razzjonali fuq il-post tax-xogħol u l-appoġġ b'mezzi Ewropea dak li huwa taħriġ u t tagħlim ta' ħiliet ta' persuni b'diżabilità kif ukoll iċċaqliq minn benefiċċji għall-għajnuna biex wieħed jidħol fuq is-suq tax-xogħol, hekk l-aħjar mod kif inkunu nistgħu nipprevenu l-esklużjoni soċjali u l-faqar f'dan il-grupp u għalhekk jien nixtieq insaqsikom illi żommu miftuħa din il-petizzjoni. Almenu sakemm il-mument il-Kummissjoni Ewropea tippubblika l-abbozz tal-istrateġija tagħha għan-nies b'diżabilità wara l-2020. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, issa l-kellim li jmiss is-Sinjura Ċaragema. Nadilek il-kelma. Grazie. Ixtieq nirringrazzjak, President, is-sitwazzjoni li ssib ruħa Arjanna illi presentat il-petizzjoni hija tant serja li ma nistgħux noqogħdu s-siktin. Dawn il tejn għamlet qed tagħmel anzi għandi fl-uffiċċju tiegħi qed jagħmel eh, traineeship eh, ġufni b'disabilità. Jiena kont nafu meta kont ukoll l-Italja. U Emanuele għandu l-istess il-menti fuq in qasijiet li qegħdin nitkellmu fuqhom illum. Kif Arjanna tajt ħafna persuni b'disabilità jsiru morda minħabba li huma għandhom xogħol u din l-attività li tiġi obbligata fuqhom ħossuhom għal dastan problema għas-soċjetà li mbagħad titrattom bħala oġġetti biss mingħajr ma tihom dik l-opportunità ta' xogħol u ta' ehm, l-żvilupp professjonali li jixtiequ u l-aċċess għas-suq tax-xogħol għal dawn il-persuni b'disabilità għadha problema u qegħdin naraw 50.6% u lejn 47% ta' dawk li m'għandhomx diżabilità u għalhekk huwa evidenti f'dan l-istadju illi dawn il-persuni għandhom ħafna ostakoli quddiemhom biex jgħixu dik il-ħajja indipendenti li tant jixtiequ u għalhekk għandna bżonn nagħmlu l-annu tagħna biex il konvenzjon ta' Ġus Maquda fuq il-persuni b'diżabilità tiġi rrispettata u implementata fl-Istati membri kollha, speċjalment biex ma jkunx hemm diskriminazzjoni kontra persuni b'diżabilità. Aħna nabżon impenjaw ruħna biex inneħu kull tip ta' diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol u naħdmu a favur ta' kondizzjonijiet ġusti ikun hemm ugwaljanza ta' opportunitajiet, drittijiet tal-unions, aċċess għal taħriġ anki professjonali U qabel ma nagħlaq nixtieq nitlob illi nħallu miftuħa din il-petizzjoni minħabba x-xogħol li għadna qegħdin nagħmlu fuq l-Istrateġija Ewropea fuq id-disabilità wara l-2020 biex hekk nimmonitoraw illi anke l-persuni b'disabilità tiġi garantita lilhem dak l-aċċess għax-xogħol li tant tixtieq il-petizzjonanta. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. Għandna lista twila ta' kelliema Issa, is-Sur Mario Furon. Nixtieq nirringrazzjak, Presidenti jiena deċidejt illi eh, nitkellem għax is-suġġett ta' disabilità bil-problemi kollha tagħha jirgwardaw lilna entitajiet Ewropea x'aħna l-leħen taċ ċittadini qed nagħmel referenza li dan il-Kumitat mod partikolari il-petizzjonanta eh, Arianna Colonello li stess għandha disabilità qed tagħmel ilment biex tajt kif id-drittijiet Ewropej qed jibqa' qed tibqa' konvenzjoni imbatla mill-kull sinifikat għax ma tħallix tipparteċipa kif tixtieq fuq id-dinja tax-xogħol u din l-eskużjoni tkompli wkoll fis-27 stat membru u ma tfissirx biss illi hemm nuqqas implementazzjoni legali imma tiċħad il-kontribut li jistgħu jkollhom intellettwali tal- żvilupp tal-komunità tagħna tad-dinja tagħna u għaldaqstant għal dawk li huma l-artikli 21 u 26 tal-Karta fuq id-Drittijiet Fundamentali tal-Bnedmin li huma msejsin fuq il-qas tad diskriminazzjoni u fuq istabilità li aħna wkoll tkellimna fuqha dalgħodu biex sal-2020 dawn il-limiti għandna bżonn nelbuhom biex hekk is-soċjetà tkun miftuħa għal kulħadd anke għan nies b'disabilità u għalhekk insaqsi li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa. Grazzi. Grazzi lilek, is-suraċu saliba. Jek joġbok. id dritti li wieħed jaħdem mhuwiex lussu mhuwiex kapriċċu, id dritti li wieħed ikollu xogħol jagħti dinjità, jagħti indipendenza soċjali u indipendenza ekonomika. Illi wieħed jiġi esklus abbażi tad-diskriminat tad diżabilità abbażi diskriminatorja mid-dinja tax-xogħol hija xi ħaġa li tmur kontra anka l-konvenzjoni illi kemm bħala Unjoni Ewropea u bħala Komunità Ewropea firmajna, manka bħala numru ta' stati membri, fostom anka eh, l-istat membru partikolari kien wieħed mill-firmatarji ta' din l-istess konvenzjoni. U dan imur għalhekk kontrarju għall artiklu 27 tal-konvenzjoni CRPD Convention illi tajtlek blaktar mod ċar, blaktar mod espress, illi kull persuna, anka dawk b'diżabilitajiet varji għandhom ikollhom aċċess ugwali u mingħajr diskriminazzjoni għad-dinja tax-xogħol. Għalhekk huwa importanti l-ewwel nett aħna bħala grupp tas soċjalisti u demokratiċi nissapportjaw din il-petizzjoni li għandha tibqa' miftuħa u illi problemi bħal dawn illi qed naraw f'din il-petizzjoni wkoll jiġu indirizzati wkoll fl-istrateġija għad-diżabilità illi jmiss l-istrateġija s-sena 2020-2030 sabiex nibagħtu messaġġ b'saħħtu lill-istati membri kollha sabiex jindirizzaw dawn il-problemi ta' diskriminazzjoni u jneħħu mill-aktar fis possibbli l-ostakoli legali l nuqqas anke l-ostakoli ta' aċċessibilità imma wkoll in-nuqqas ta' support illi jingħataw dawn il-persuni sabiex huma wkoll ikunu jistgħu jkunu parti integrali mis-soċjetà mill-komunitajiet tagħna billi huma wkoll ikollhom id-dritt li jiġu integrati b'mod sħiħ fid-dinja tax-xogħol. Għalhekk aħna nitolbu wkoll li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa. Thank you, Mr. Adam Kosa, please. Grazzi ħafna, is-Sur Kosa. Köszönöm szépen a le... Grazie ħafna, President. Jiena dejjem kuntent meta nitkellmu fuq petizzjonijiet bħal dawn. Jiena naqbel bisħiħ ma dawk li tkellmu qabbli ma nixtieqx noqgħod nirrepeti l prinċipju bażiku il-konvenzjoni id-dritt għax xogħol jiena ħares lejn il-petizzjoni u l persuna illi ppreżentat il-petizzjoni huwa avukat illi jaħdem imma ma jistax jara ma jistax ikollu xogħol adegwat. Aħna nafu li l-politika soċjali hija kompetenza tal-istati membri. Di mhijiex problema, imma dak li huwa problema huwa l-fatt illi m'hemmx uniformità fost l-istati membri. M'hemmx standards minimi u dalgħodu aħna tkellimna fuq id-drittijiet elettorali u naħseb li għandna bżonn insegwu l-istess orjentament biex ikollna standards minimi komuni għas servizzi għall-istati membri kollha. Dawn huma l-standards li sat membri għandhom son isegwu għal ħaddiema b'disabilità u nittama li wara għaxar snin ta' strateġiji għal persuni b'disabilità din l-istrateġija tkun tista' wkoll ikollha dispożizzjonijiet ta' dan it-tip u nittama l parlament Ewropew ikollu rwol importanti na wkoll naħseb illi hemm bżonn li petizzjoni eh, tkun miftuħa dejjem u għandna bżonn ukoll naħdmu. Thank you, Miss. Grazie ħafna. Issa, se nitkellem jien. Fissem il-grupp tal-ħodor aħna wkoll nappoġġaw il-proposta li nħallu il-petizzjoni miftuħa ma naqbilx mal konklużjoni tal-Kummissjoni illi illi li jkun hemm mekkaniżmu ta' monitoraġġ ovvjament fil-ġnus maquda. Hemm mekkaniżmu indipendenti għas segwitu tal-implementazzjoni tal-konvenzjoni. Imma l-Unjoni Ewropea eżaminat din il-konvenzjoni u għaddiet riżoluzzjoni speċjali bħala appoġġ ta' din il-konvenzjoni. U għalhekk il-proposta tiegħi hija biss li nfakru lill kummissjoni fuq id-doveri tagħha ta' segwitu tal-implementazzjoni ta' mekkaniżmi illi huma appoġġjat mill tal-Unjoni Ewropea bħal pereżempju l-Parlament. Tajjeb wis, mela. M'għandniex hawnhekk il-presenza tal-petizzjonanta forsi kummenti min-naħa tal-Kummissjoni le il-proposta hija li nżommu miftuħa din il-petizzjoni u forsi nibatu itri lill awtoritajiet nazzjonali konċernati u nsaqsuhom illi jgħaddu l-implementazzjoni ta' din id-direttiva fuq it territorju tagħhom. nenfasizzaw ir-rwol ukoll tal-Kummissjoni biex tagħmel monitoraġġ ta' trasposizzjoni tad direttiva fil-liġijiet nazzjonali. U jkollna reazzjoni aġġornata mill-Kummissjoni iktar tard jekk inżommu din il-petizzjoni miftuħa. M'hemmx proposti opinjonijiet oħra, inħallu l-petizzjoni miftuħa u nibatu l-tri. u nużaw il-preżenza tar rappreżentanta tal-Kummissjoni biex hekk nenfasizzaw id doveri ta' segwitu għal dik li għall-implementazzjoni. Grazzi ħafna l-petizzjoni li jmiss. Morru għall aġenda li kellna qabel, jiġifieri eh, petizzjoni 2-8 tal-2019 minn jebet ta' ċitanza Spanjola dwar is-sitwazzjoni tal-bdiewa li kabru l arinċ fir-reġjun ta' Valencia. Il-petizzjonant mhuwiex magħna mela ngħaddu l-kelma mal-ewwel lill-Kummissjoni issu Luc Belatier. Grazzi ħafna Sur Belatier, jekk jogħġbok, Iva. Grazzi ħafna. Iva, aħna nafu s-sow tal-importanza tas-settur eh, tal- eh, tal-arrinċ reġjun fil-reġun ta' Valencia nafu fis-snin ta' eh, li għaddew kif ukoll din is-sena aħna ntqajna wkoll mal-produtturi li ġew jintaqgħu magħna f'Brussell. Wieħed mill-argumenti mresqa mill-produtturi tar-Reġjun ta' Valencia kontra ġifiri ta' problemi ta' kommerċjalizzazzjoni tal-frott ta' ċitru fir-reġjun kien eh, żieda ta' eh, ta' importazzjoni mill-Afrika t'isfel. L-istatistika li għandna u li eh, samna magħkom juru illi ma kienx hemm mill-lat makroekonomiku żieda fl-importazzjoni tal-frott ċitru mill-Afrika t'isfel lejn l-Unjoni Ewropea, anzi bil-kontra, Tnaqqsu jekk nieħu l-2018 għal volja kien hemm 5% iktar tal-importazzjoni fuq il-perjodu. Pereżempju, Ottubru, Novembru il-produzzjoni u l-importazzjonijiet eh, naqsu b-13% u għalhekk jekk nieħdu mbagħad iċ-ċifri tal-2019 l-importazzjoni li tiġi mill-Afrika tisfel huma inqas minn xi fil-mija meta mqabbli mas sena ta' qabel u għalhekk jekk hemm problema fis-settur tal-frott taċ-ċitru fir-reġjun ta' Valencia f'Spanja, żgur mhux dovut għall-importazzjoni mill-Afrika t'isfel. Imma dak li nistgħu naraw huwa problema li hija iktar eh, ta' Valencia ta' l-2018-2019 il-produzzjoni ta' din ir-reġjun ta' dan ir-reġjun kien sostanzjali xi 8% iktar mill-kampanja ta' qabel kien hemm ukoll minħabba raġunijiet klimatoloġiċi dowmin eh, fil-frotta ċitru dan ifissru fisser illi fil prodotta ta' kommerċjalizzazzjoni eh, il-ħsat kien iktar limitat fuq perjodu iktar limitat ħanajdu hekk għalhekk il-kwalità wkoll kienet ta' kienet ta' kwalità imnaqsa, speċjalment tal-frott eh, mezzan u għalhekk il kundizzjonijiet klimatiċi u forsi anki tal-bit għall konsum kienu tajbin għax kien hemm Eh, forsi l konsumatur li il-konsmaw inqas għax il-xitwa kienet pjuttost sħuna u kien hemm ukoll ħafna xita illi ġabet magħha problemi fitosanitarji għal kwalità livell tal-frott eh, taċ ċitru ġifiri mhux daqshekk eh, tajjeb u bnin bħalma kien qabel kien hemm problemi wkoll il-frontiera Franċiża li wkoll kienet taħsara tal-frott taċ ċitru minn Spanja lejn l-bqija tal-Unjoni Ewropea qegħdin ninnotaw ukoll wieħed mill-elementi li semmejna meta ntqajna mal-produtturi ta' Valencia hawnhekk f'Brussell kien hemm problema ħnajdu hekk ta' organizzazzjoni tas-settur tal-frott taċ ċitru fil-Valencia rata ta' organizzazzjoni permezz ta' dawn il-produtturi kien pjuttost dajjef xi 34% tal-produtturi rata pjuttost baxxa f'Spanja nafu li hemm xi 300 organizzaturi u ta' produtturi u dawn jistgħu jibbenefikaw minn fondi operazzjonali appoġġjati 50% mill-Unjoni u jistgħu jinvestu permezz ta' programmi operazzjonali. Huwa ovvju li professjonisti mhux qed jorganizzaw ruhom organizzazzjoni ta' produtturi biex qed jibbenefikaw mill-fondi u ma jistawx jinvestu eh, f'miżuri ambjentali jew fitosanitarji kif ukoll miżuri ta' kriżi li aħna nikkofinanzjaw sal 50%. Hemm strumenti oħra li jistgħu jkunu għad dispozzjoni għall produttur ta' dan ir-reġjun, pereżempju il-programmi ta' żvilupp sostenibbli kif ukoll miżuri ta' investiment li huma koperti mill-iżvilupp rurali ġifieri dawn il-produtturi Spanjoli għandhom għad dispożizzjoni tagħhom, speċjalment dawk li qegħdin fir-reġjun ta' Valenza f'Spanja, għandhom strumenti, mezzi għad dispożizzjoni tagħhom biex fl-aħħar mill-aħħar jġestixxu l-kriżijiet pereżempju ta' eċċess ta' produzzjoni u jtejbu l-kompetittività tagħhom permezz ta' miżuri ta' investiment li jistgħu jkunu fl-infrastruttura jew investiment ambjentali biex jiġġieldu wkoll problemi ambjentali u fitosanitarji. Grazzi, President. Grazzi lilek tal-ispiegazzjoni tiegħek. Mela, niftaħ il-dibattitu l-ewwel is-Sinjura Rego. Nixtieq nirringrazzjak, President, żgur mhux forsi din il-petizzjoni permezz ta' lettera bil-miktub ta' produttur minn uh, Valencia hija eżempju emblematiku ta' kuljum kif it-trattati ta' kummerċ ħieles e jeffettwaw il-ħajja ta' kuljum eh, tal-bdiewa żgħar u medji dan il-każ ta' Spanja. Ngħid li kon sorpriża għax kien hemm spjegazzjoni min-naħa tal-persuna li ġiet fisem il-Komissjoni ma ma semmitx il kundizzjonijiet ta' li rajna dan il-prodott ta' frott ta' ċitru ta' barra l-Unjoni Ewropea li wkoll ovvjament qed grava ħafna l-isforzi qed jagħmlu ħafna mill-bdiewa tagħna. Qegħdin naraw kif pajjiża pajjiżna hemm ħafna mobilizzazzjoni tal-opinjoni pubblika fuq problemi bħal dawn, fuq situazzjoni bħal dawn. anki l-unions pereżempju tal-agrikoltura li għandhom din ir-rabta ma' dawn iċ-ċentri eh, tal-agrikoltura u hemm bżonn illi nidentifikaw ma jekk elementi pereżempju tal-klawsla ta' salvagwardja meta jkun hemm eh, pereżempju kien hemm fl-2016 it-trattat ta' kummerċ mal-Afrika t'isfel u kien hemm ukoll rispett reċiproku għal dak li huwa l-prodott li jkun hemm l-obbligu wkoll għal dak li huwa r rapport ta' valutazzjoni ta' wara l-impatt biex ikun hemm trasparenza u parteċipazzjoni ta' dawk li huma mill-qotin informazzjoni trasparenti anke fuq il-labels, fuq it tikketti skont it-trattamenti fitosanitarji differenti li um, ovvjament jiġu trattati il-prodotti u għal għandna bżonn illi nsib soluzzjoni għal dak illi problemi li għajjem il-petizzjonant fl-ittra tiegħu. Aħna nsaqsu illi nżommu miftuħa il-petizzjoni u jekk hemm din il-klawsula salvagwardja bżonn nattivawha fit-trattat fl-2016 mal-Afrika tisfel u naraw li mhu l-impatt ekonomiku u nqas ta' petizzjoni tal-bdiewa ta' Valencia illi jixtiequ li jkollhom trattament indaqs għall prodott tagħhom. Grazzi.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 Mela, kif qal il-petizzjonant, is-sitwazzjoni tal-agrikoltura tal-frott ċitru fil-Valenza hija kritika hemm ħafna raġunijiet imma hija realtà li dawn il-produtturi Valenza ilhom snin twal ibijaw il-prodotti tagħhom. Jiġifieri 25 ċentesmu għal kilo il-ftehmiet mal-Eġittu mat-Turkija jaggravaw is-sitwazzjoni u l-Unjoni Ewropea ma ratx l-impatt eh, fuq eh, l-agrikoltura ta' Spanja bat il-ftehim mal-Afrika tisfel ukoll turi li l-Unjoni Ewropea mhijiex interessata fuq il-futur tal-bdiewa Spanjoli għandu raġun il-petizzjonant għax anki wara li jipprova jkalmana rappresentant tal-Kummissjoni Ewropea. Imma naraw illi meta naraw pereżempju supermarkets mhux l-istess, pereżempju l-arrange tal-Afrika tisfer daħlet fawissu imma għana l-ħsat tini ġimgħa ta' settembru ġifeka din nitkellmu fuq kompetizzjoni sleali. Um, u għalhekk pereżempju eh, il-persuni illi jiġbru il-larinċ hemm eh, diskrepanza kbira bejn dak li jitħallsu min jiġbor il-larinċ fl-Ispanja u dawk tal-Afrika t'isfel. Għax kull sena hemm sida dejjem tal eh, ta' affarijiet oħra li jiġu mill-Afrika t'isfel, pereżempju il-Mart li jiġu u eh, l-Ewropewa tajċen, però Tunes pereżempju għandha l-ewwel każijiet ta' din il-marda u għalhekk in-nisa tiħallu din il-produzzjoni x'nistgħu xi x'wiġbu iktar trattati, iktar prodotti fitosanitarji u għalhekk il-bdiewa Spanjoli għandhom bżonn ta' mezzi urġenti biex isowu s-sitwazzjoni u Sinjura President nitlob illi nżommu miftuħa l-petizzjoni. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna. Is-sur Garcia Marco, naddilek il-kelma dispeċini mhux qed rajt qed nara t-tabella tiegħek. Grazzi ħafna, President. Il-frott eh, ta' ċitru ovvjament jaf ħafna problemi. U l problemi ta' kalendarju, ta' kontrolli, fitosanitarji, l-ewwel nett il-kalendarju. Mela, Hemm bżonn li ngħidu ċentament l-unika kompetenza illi aħna kellna fil-Valencia kienu dawk li ġew mill pereżempju Turkija, mit Tunisija, fejn il-produzzjoni tal-frott ċitru u fl-istess waqt tagħna l-istess staġun. Imma issa għandna wkoll tħassib eh, tal- eh, tal-importazzjoni mill-Afrika tisfel l-ewwel net għax pereżempju għall mandolin ukoll aħna pereżempju laqas biss meta kellna l-ftehim imma issa żdietet bħafna. It-tieni punt, għax issa il-periodu ta' importazzjoni twessa ħafna u aħna anzi inqas mill-Valencia u għalhekk qegħdin nitkellmu f'Novembru u l-istess jiġifieri ehm, ukoll għan nettarini u din il-valutazzjoni tal-impatt ekonomiku perjodiku min-naħa tal-entitajiet tal-Unjoni Ewropea. Jħorġu b'data data li tajt li l-volum ta' importazzjoni tal-istess prodotti speċjalment għal dak li huwa l mandolin jagħmel parti minn din il-petizzjoni u mbagħad nagħmlu referenza għal kontrolli fitosanitarji ta' pereżempju l-mart li jiġi mħabba l frott ta' ċitru li jiġi importat. Aħna rajna pereżempju eh, mart żewġ tipi ta', ta martu kol ġew identifikati mill-frott ta' ċitru li ġew mill-Afrika tisfel kif ukoll minn Tunezija u l-konsekwenzi ovvjament huma ta' ħsara għall-ekosistema, għas-saħħa taċ ċittadini tagħna dan huwa ta' tħassib kbir. U t-tieni parti ta' din il-petizzjoni titkellem fuq il-fatt illi hemm bżonn ikun hemm ta' protokolli eh, reali fitosanitarji u tal-mart li jista' wkoll jidħolu dan eh, minnaħa tal-istituzzjonijiet Ewropej. L-interpreti saqsuk biex titkellem bil-mod. Aħna tal-Partit Popolari kif ukoll mal-partiti oħra għanna nishtiqu illi l-autoritajiet kompetenti komunitarji jirriflettu fuq dak li għadni kamat. Thank you, Mr. Jacquet. Vasquez. <laughs> Vers. Vasquez. Mr. Vasquez. Muchas gracias, Presidenta. Iva, grazie, Signora President. 300.000 ettaru. Um, fi Spanja turi l-Ispanja hija l-mexxejja tal-produzzjoni ta' ċitru eh, madwar id-dinja u għall-Komunità Valenzjana speċjalment. U dan huwa sors importanti mhux biss l-Ispanja ma anke l-Unjoni Ewropea kollha kemm hija kemm hija allura rridu nappoġġjaw dawn l-istituzzjonijiet u allura aħna naqblu ma tħassib tas settur minħabba l isfidi li qegħdin jaffaċċjaw u rridu niżguraw li e, e, l-bdiewa tagħna jkunu jistgħu jkomplu jaħdmu. U il-ftehim li għandna mas suq tal-Afrika t'isfel jista' jkun li qed joħloq problema imma ma rridux ninsew illi e, ixin il-kawża soluzzjoni t-tinstab fuq livell tal-Unjoni. Aħna rridu ninnegozjaw fuq limitu fi struttura finanzjarja irridu eh, limitu illi jagħti inċentivi u jappoġġa l bdiewa ehm, fil-modernizzar tagħhom tal-rizita tagħhom u hekk ikunu jistgħu jagħmlu anki profitt. Ma nistgħux nitlu fin-nasba illi innaqsu l-kwalità bi prezzijiet iktar baxxi wkoll. Imbagħad eh, meta nqisu l ftejn futur mal-Renju Unit eh, fi Spanja aħna batna eh, kellna kummerċ ta' madwar nofs miljun ta' ċitru mar-Renju Unit u din trid tiġi meqjusa meta ninnegozjaw il-ftehim ġdid mar-Renju Unit. Issa apparti minn hekk importanti li nimxu mal-klawżoli ta' reċiproċità. Issa palissa eh, għandna l-mekkaniżmi għas salvagwardji u l-klawżoli li jikkumpensaw lill bdiewa Imma din meta din klawżola ma tiġix applikata, speċjalment meta niġu għal standards fitosanitarji. U għalhekk qed nispiċċaw f'sitwazzjoni ta' kompetizzjoni inġusta dinija e, ta' teddida li u pis li qed jintafa' fuq il-bdiewa kollha din taffettwa liċ-ċittadini kollha. U għalhekk aħna qegħdin nitolbu il-petizzjoni tibqa' miftuħa. Grazzi, Sir Ben Huber. Iva, nirringrazzjak. Jiena nista naqbel ma dak illi qalu l-kelima ta' qabli għaliex għaliex jekk irqisu er, l-ammonti tal-esportazzjonijiet u l-importazzjonijiet eh, mal-pajjiżi terzi l-affarijiet ma marrux għal aħjar iva forsi nħarsu lejn wieħed fil-mija ta' żieda eh, u mbagħad inqisu mal-10 fil-mija dan huwa l-każ li għandna hawnhekk. U din hija sitwazzjoni li jinsabu fiha il dewa Spanjoli. Rridu noqogħdu attenti, rridu nħarsu lejn eh, kemm huma għoljin l-ispejjeż ta' produzzjoni ma nistawx inqisu illi ma nistawx ngħidu illi l-produtturi kollha qegħdin fl-istess kondizzjoni u anki l-kondizzjonijiet tas saħħa l protezzjoni tal-pjanti u l-produzzjoni Ewropea ovvjament għandha eh, standards iktar għoljin ta' fitosanitarji mill-bqija tal-pajjiżi terzi u allura naħseb importanti li nħarsu lejn is-saħħa u kif qalet il-Kummissjoni hemm numru ta' possibbiltajiet tal organizzazzjonijiet tal-produtturi sabiex jgħamlu marketing aħjar tal-prodott tagħhom u importanti wkoll li nħarsu li jinsaħħu l-organizzaturi eh, eh, l-organizzazzjonijiet tal-produtturi kif qalu l-kollegi tiegħi importanti li nżommu l-petizzjoni miftuħa sabiex ikun rapport komprensiv fuqha. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Gilar Garcia. Grazzi ħafna. Jiena xtaqt biss inkompli ma dak li qalu l-kellima ta' qabel. Però hemm aspett speċifiku li nixtieq nirreferi għalih. Punt li ġim semmi mir rappreżentant tal-Kummissjoni. Qed nitkellmu fuq il-produzzjoni taċ ċitru. Il-produzzjoni kienet iktar baxxa mid-domanda tal-konsumatur fuq livell Ewropew aħna ma nistgħux nipprovdu biżżejjed ċitru għal domanda tal-konsumatur. U allura hemm ċertu pajjiżi illi jixtiequ l-importazzjoni mill-pajjiżi terzi. U dan huwa l-każ eh, li għandna eh, fil-ftehim mal-Afrika t'isfel. Issa l-impatt dirett li kien hemm fuq is-settur taċ ċitru fi Spanja fejn għandna fejn l-aktar li għandna ġifieri produzzjoni ta' ċitru Eh, fl-Ewropa kienet l-impatt kien pjuttost ehm, kbir. Issa, l-impatt u l-bidliet li saru, speċjalment fl-aħħar verżjoni tal-ftehim, jridu jiġu meqjusa mill-Kummissjoni. Jekk le, jekk mhux minn Digi Trade, forsi minn Digi Agri nkella. Kollega tiegħi irreferiet għal fatt illi it-tiġdid kien qed jaħbad mal-tariff free period fi 30 ta' Novembru se jkunu ħajja 30 ġurnata minn dan iż-żmien għal Valencia u allura dan qed joħloq ta' ħsara indiretta. M'hemmx talba għal reċiproċità. Nixtieq ngħid lil ukoll il-Kummissjoni illi Kien hemm żewġ problemi. Il-rekwiżiti ta' dħul tal-importazzjoni tal-frott ta' ċitru eh, kienu aktar baxxi rekwiżiti għal-jom. Għalfejn naqqastu rekwiżiti ta' sir ta' dan il-frott. L-Afrika tisfel għandhom marda serja ħafna il-black spots hija xi ħaġa li jista' jkollna ehm, fl-Ewropa u importanti illi eh, għaliex din jista' jkollha ehm, reperkussjonijiet kbar għall produzzjoni kollha tal-frott taċ ċitru u għaddin għalfejn seħħet. Ehm, hemm ċertu interessi li jixtiequ li jkun hemm importazzjoni mill-Afrika t'isfel u allura qegħdin iġġeddu ftehim. U eh, di għalħad benefikaw minna l-Afrika t-isfel. U eh, importanti li narfuwa. U qed tagħmel effett eh, f'Valencia. Importanti li nirranġaw din is-sitwazzjoni eh, qed naraw li qed testendu wkoll l-iskeda li taqbel mal-produzzjoni tagħna u anki mortu l-orom il rekwiżiti tal-rekwiżiti fitosanitarji. Aħna għandna standards għolin ħafna. Imma b'batt ta' implementazzjoni aħna qed immorru lura mill-kriterji li nitolbu għall xi diħlin mill-Afrika t'isfel u allura ma naħsibx li qegħdin nifavorixxu l-produzzjoni Ewropea qed ikollha effett negattiv u jekk mhux se nieħdu ħsieba issa minħabba xi eh, problemi strutturali iva, imma minħabba ftehim f'dal każ mas South Africa mal-Afrika tisfel. X'se jiġri jekk il-kompetitur ewlieni tal-Ewropa u l-Afrika tisfel? X'se jiġri b'dan il-ftehim? Ħanħassru, ħankisru l-settur kollu kemmu. Il-ftehim kellu ħafna konsegwenzi illi waslu għal settur Spanjol li jispiċċa f'din is-sitwazzjoni. U allura jiena nixtieq inkompli mal-kelliema ta' qabli, nixtieq nżommu l-petizzjoni miftuħa u tajjeb li nħarsu lejn il-konsegwenzi kollha. Dan il-Parlament adotta riżoluzzjoni kontra l-att implementazzjoni tal kummissjoni li faċilita t dħul tal-frott eh, taċ ċitru eh, binqas kontrolli fitosanitarji. U dan il-Parlament kellu il-maġġoranza tal-membri illi kien qed jappoġġawha, kienu qegħdin jappoġġawha. U allura għalfejn qegħdin naċċettaw il-produzzjoni ta' ċitru mill-Afrika tisfer meta għandna nifavorixxu dik Ewropea. Grazzi, m'hawnx aktar kelliema, mela nixtieq nikkonkludi illi il-kelliema kollha talbu li din il-protezzjoni tinżamm miftuħa. <coughs> Jiena nixtieq infakkarkom li din il-petizzjoni intbatet l-DG Agri fi 12 ta' Novembru u l-Kumitat ta' Inta fil-Novembru wkoll. Ma kienx hemm eh, eh, risposta minn Komitat Agri imma kien hemm tweġiba minn inta fejn qalu li huma ħajkonsidraw din il-petizzjoni eh, fix-xogħol eh, tal-Kumitat li huwa għaddej. Kenna risposta tal kummissjoni u smajna l-spiegazzjoni tar rappreżentant tal kummissjoni U fit-18 ta' frar il-bira, il kummissjoni għalulna illi skont l-istatistika l-Kommissjoni mandiċ evidenza illi is-sitwazzjoni diffiċli ekonomika kienet minħabba l produzzjoni u l-importazzjoni ta' ċitru ehm, mill-Afrika tisfel. Ġifiri, għandna ehm, diskrepanza fl-opinjonijiet mill-membri naħa u l-Komissjoni naħa l-oħra. Allura tajab li kon lażiet informazzjoni u nipproponi in nżommu l-petizzjoni miftuħa. Forsi hemm bżonn nerġgħu nibatuha lill-Kumitat eh, Agri għaliex huma ma weġbux għadhom. Nippruvaw nagħmlu hekk. You, you are member of Agri, so... Eh, inti membru tal-Agri ġifir forsi, inti tista' tinsisti biex taħdem għaliha. Iva, jiena membru tal-Agri u dak is-sinjur, dak is-sinjur, dak dik is-sinjura huma kollha membri tal-Agri, mhux jien biss. Dan qed ngħidu għal parti tiegħi tal-kwota meta eh, kolli ħin nitkellem, ovvjament nitkellem, imma hemm bżonn ukoll ta' sforz minnu minaħa tal-grupp tal-ħodor. Iva, Iva, nappoġġawk. Iva, ħna nappoġġawkom. Aħna kollha ħanamlu da kollu li nistgħu biex nappoġġaw lil agri speċjalment il-membri ta' dan il-kumitat u ħankunu qegħdin insegwu dak li qed jiġri. Tajjeb ħafna nistgħu inkomplu issa. So, Marminor. Marminor. So, petitions 886. Mela għandna petizzjoni 886 1168 tal-2016 u eh, petizzjoni 1059 tal-2019. Dawn ġejjin minn petizzjonanti Spanjoli fuq il-preservar tal-mar menor. Għanna żewġ petizzjonanti hawnhekk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 bħal ħafna ċittadini tal-Ewropa huma l-armati ħafna minħabba dan id-diżastru dan huwa ekoċidju illi qed jabbat kontra t turiżmu u l-attività soċjo-ekonomika taż-żona u qed teqret il-popolazzjoni kostali. Meta aħna eh, f'dan din il-petizzjoni fl-aħħar tal-2016 presentana din il-petizzjoni il-Mar Menor kellu s-sintomi ta' eutrofissazzjoni grava ħafna minħabba in-nitriti fil-ilma. U għalhekk wara illi kien hemm proċess fil-minaħa tal-Kumitat wara l-petizzjoni tagħna, il-stat baqa jaggrava ruħi minħabba konsegwenzi ta' nuqqas ekwilibru tal-ekosistema tal-episodju drammatiċi ta' mortalità tal-veċitazzjoni taħt l-ilma kif ukoll il-fawna u dan minħabba wkoll ir runoffs li jispiċċaw fil-mar menor u minħabba t tkabbijiet tal-urbanizmu, eh, tal-art mistadra u eh, ta' normi li mhumiex eh, legali. U għalhekk mill-investigazzjoni preliminari dan il-Komitat, ir-rappreżentanti tal-Awtoritet Spanjoli kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea minimizzaw il-problema għal żammow pożizzjoni ta' isu business as usual autosatisfazzjoni u dikjaraw illi l-mezzi leġislattivi u amministrattivi kienu biżżejjed biex wieħed jilqa' l-problema ta' ekoloġiku dan l-ekoċidju. U għalhekk din hija wara kollox eh, parti mill minn netwerk u għalhekk anki għal dak li għall Konfederazzjoni Idrografika tal-Segura kif ukoll il-Gvern Reġjonali u wkoll għamlu denunċi tiegħu imma ma kienx hemm biżżejjed liġijiet li ġew applikati għal dan il-mar menor u qegħdin naraw ukoll li m'hemmx biżżejjed leġiżlazzjoni qegħdin nitkellmu eh, fuq il-ħafna eh, l-art mistada illi qed tiġi eh, hija illegali. Nitkellmu wkoll fuq it-tonnellati ta' metall u hemm bżonn ta' miżuri li jattakaw l-oriġni tal-problema u mhux l-end of pipe kif jgħid bl inglis ġifiri naraw biss ir-riżultat, hemm bżonn l lura għall-eruq tal-problema għax din hija ħaġa urġenti ħafna l-politika tal-Unjoni Ewropea favur l-ambjent hemm bżonn eh, terfa' responsabilità tagħha biex tevita d-diżastru ambjentali u raġunijiet ta' dan il-falliment ta' dritt preventiv huwa esklużivament minħabba li ma kienx hemm dawn il-doveri ta' garanzija min-naħa tal-awtoritiet eh, kompetenti eh, f'dan l-ispazju ta' sorsi tal-ilma u il din il-parti tal-mar menor u qegħdin narawha Eh, anki fid-dawl ta' Red Natura 2000, eh, tal-direttiva tal-safar u tal-qafas tal-ilma u direttivi oħra li aħna wkoll poġġejnihom fil-petizzjoni. U għal stant għal dik li hija din il-parti eh, tal-mar menor aħna rajna li hemm bżonn illi daw l-aħħar snin rajna anke għal dak li huwa dumping u qegħdin naraw ukoll illi hemm ħafna art mistadra daw l-aħħar għaxar snin jagħmlu parti minn żona mill-iktar nixfa fl-Ewropa Dini hemm bżonn li jkun tkun żona ta' konservazzjoni speċjali fin-netwerk tar-Red Natura 2000 din naraw li qed irdu il-fawna hawnhekk f'dan il-żon u jekk ikomplu jiksru l-artiklu 6 tad direttiva Habitat u direttiva Asafar mhux biss hemm bżonn illi eh, hemm bżonn illi l-affarijiet ma jkomplux jaggravaw ruhom għax aħna naraw dannu ambjentali għal mar menor għandu konsegwenzi fuq kollox eh, fuq pereżempju id-dumping illegali dawn ir-runoffs eh, tal-metalli kif ukoll il-fertilizzanti u l-pestiċidi diġà 20 sena għaddew u tliet snin min-naħa ta' din il-petizzjoni u l-awtoritajiet approvaw il rwol u u ħolqu struttura amministrattiva illi però ma ġibitx magħha ehm, effettività. Issa niġu hawnhekk fil-Parlament eh, biex nitkellmu fuq din l-ekosistema li qed tinqered. Aħna ġejna hawnhekk biex nilmentaw fuq in-nuqqas ta' amministrazzjoni li qed teqret il-mar menor u l-bżonn li jkun hemm viġilanza u supervizjoni min-naħa tal-Parlament Ewropew ġejna hawnhekk fid-dar tal-koleġislatur biex nindefendu drittijiet ekoloġiċi u r-riżultati ta' kontroll. Aħna qegħdin hawnhekk biex eh, ngħidu li hemm qas soċjali sħiħa hawnhekk fuq post f'ekosistema li għena meta konna tfal u fejn jgħixu jieklu ħafna familji u għalhekk niġu hawnhekk ukoll biex n-garantixu id-drittijiet fondamentali biex wieħed ikun jista' jgawdi mill-mar menor u mill-parti eh, ċirkostanti tagħha. U għalhekk aħna nixtiequ l-petizzjoni tibqa' miftuħa illi jkun hemm ehm, żjara min-naħa tal-ero deputati biex jiġu u jaraw in situ fil-post dak li qed jiġi fil-mar menor Umbat nistaw nistgħu naħdmu fuq rapport ta' rakkomandazzjonijiet biex nevitaw l-aggravazzjoni irreversibbli tal-mar minor u għalhekk aħna nixtiequ illi il kumitat invita l parlament Ewropew joħroġ b'opinjoni u aħna nittolbu wkoll illi l-Kumitat Peti jitlob lill kummissjoni Ewropea illi terfa l-proċediment ta' ksur eh, fuq eh, l-aggravazzjoni tal-istat tal-Mar Menor u għalhekk hemm bżonn ta' ehm, proattività min naħa tal-Parlament Ewropew biex nissalvagwardaw eh, da din iż-żona li ta' benestri għal ħafna nies. Grazzi. Grazzi, mela. Għanna l-aktar petizzjoni riċenti um, tal-2019, is-sur Jose Luis Alvarez Castellanos Rubio. Mħiġat narax il-petizjonant. Iva. Grazzi ħafna, nixtieq nirringrazzja lill komitat li tiħallina jippreżentaw din il-petizzjoni fuq l-istat tal-Mar Menor. Hija petizzjoni illi aħna nixtiequ li tiġi wkoll eh, ovvjament eh, eh, trattata biex din is-sitwazzjoni ma tkunx waħda irreversibbli għax rajna dawn għall-abbandun dawn l-aħħar 30 sena u narajna li l-tniċis u l-kontaminazzjoni hija letali u ma rridux li dan l-abbandun ikompli u nixtiequ nitolbu lill komissjoni Ewropea u Eh, pereżempju inħallu petizzjoni miftuħa kif għadna kemm smajna fil-każ ta' qabel. U għalhekk għandna naraw li l-Spanja ma eh, naqset mill obbligi tagħha fil-Mar Menor għal dawk li huma il-mezzi ta' konservazzjoni neċessarje. U aħna fiduċjużi illi l il pjani ehm, ekoloġiċi jkunu jistgħu jsolvu l problema U għaldaqstant ikun hemm ukoll l-artiklu 4.4 fuq il-qafas fuq l-ilma jiġi rispettat għal dak li huwa l limitu temporanju biex ikun hemm stat kimiku adegwat tal-mar minor. Il-Kummissjoni Ewropea taffirma illi l-awtoritajiet reġjonali ħadu sensila ta' mezzi legali u tekniċi biex jitrattaw il-problema tat tniġis tal-mar minor. Fosthom il-ħolqien ta' Kumitat Xjentifiku u parteċipazzjoni soċjali. L-approvazzjoni ta' degrit biex jiggarantixxi s sostenibilità tal-parti ċirkostanti tal-mar menor permezz ta' eh, regoli obbligatorji fuq l-attivitajiet agrikoli li għal ukoll eh, speċifiċità għal dan il-mar menori ma jesperaw illi b'din l-effettività u l-politika ambjentali tal-Unjoni Ewropea tkun tista' tikkontribwixxi biex issolvi sitwazzjoni komplessa li għandha qudiema l mar menor imma kollox huwa l-bot ħafna mill-verità, mir-realtà, m'hemmx ma jeżistix dan il-Kumitat Xjentifiku, il-parteċipazzjoni soċjali ma, ma komplitx mill-Marzu tal-2018 l-awtoritajiet reġjonali eh, jew għaddejjin 27 sena mingħajr ma japprovaw xi mezzi effettivi li huma siġiti eh, min-naħa tal-Unjoni Ewropea u direttivi tagħha għal dawn huma strumenti kollha eh, biex ikun hemm rispett tan-normi. U issa biss mħabba s-sitwazzjoni kritika tal-Mar Menor bħalma qegħdin naraw ukoll bil-arar ta' settembru aċċelleraw il-provazzjoni tal-pjan ta' ġestjoni integrali tal-ispazji miftuħin tal-mar menor illi il għaddejjem mill-2013 eh, u kien hemm approvazzjoni ta' sinsili ta' Eh, ta', ta, ta normi. L-aħħar waħda tellimna jew timinimizza mezzi ta' liġijiet ta' qabel li kienu ffokati fuq it-trażin ta' tniġis biex ikun hemm l-istruttura tal-pajżaġġ u jnaqsu wkoll l-art mistadra u agrikola urbana dawn huma kollha mezzi li suppost huma xjentifiċi u kieħadd jirrikonoxxi t tniġġis minħabba nitrati minħabba l-industrija estensiva hija raġuni prinċipali tal-aggravazzjoni tal-mar menor, ma ma kienx hemm applikazzjoni laqqas ta' norma waħda, laqqas ta' regola waħda, laqqas waħda. U iktar minn hekk l-interessi ekonomiċi tal-industrija dan l-ispazju wkoll eh, kien eh, preferut min naħa tal-amministrazzjoni lokali u reġjonali, tnejn li huma jabdu fit, ma kinux iktar diligenti waħda mill-oħra għal dak li huwa l-pjan pereżempju idroloġiku sal-2027 jammetti li l pjan ta' qabel tal-2015 tal-2021 kontribixxa għal 7 u beda l-10 anzi 17 ta' mezzi li jidhru waqt li 27 huma konsidrati bħala prioritajiet biex ikun hemm stat tajjeb kimiku tal-Mar Menor. Għaldaqstant fl-2016 meta kien hemm il-pjan idroġiku li ġie ppubblikat tal-2015 tal-2021 ġestis mbagħad tal-2027 diġà kien hemm rikonoxximent għarfien eh, tal-istat kimiku tal-mar menor speċjalment imħabba eh, l-perjodu ta' eutrofissazzjoni u għalhekk kien hemm attivazzjoni ta' mekkaniżmu tal-ekosistema li jikkontribwixxi għall-aggravament tal-sitwazzjoni u għalhekk dan ovvjament mhuwiex ir-rispett tal-kundizzjonijiet li nsibu fl-artiklu 4.4 fuq l-qafas fuq l-ilma u għalhekk bil-estensjoni bil-proroga naħsbu li nistgħu ngħidu li hemm ksur tal-artiklu 4.6 ta' din id-direttiva u biex nagħlaq u billi nitolbu permezz ta' din il-petizzjoni intkom tiġu stess taraw bajnejkom eh, l-istat tal-affarijiet, l-istat tal-mar menor u taraw l-affarijiet mhumiex superfiċjali fuq dak li tiġri fir-reġjun tagħna, imma taraw kemm aħna għandna qalbna sowda naraw ħaġa bħal din meta ovvjament imbagħad imedin laqas biss jismawna. Grazzi. Hmm. Now we have to hear Tajjeb, issa ngħaddi l kelma l-rappresentant tal-Kummissjoni, Sir Jose Maria Ramos Florido. Grazzi ħafna, President l-ewwel net. Nixtieq nirringrazza lill petizzjonanti u l-preżenza tagħhom u l-informazzjoni li taw u l kummissjoni Ewropea dejjem tisma' l-partijiet kollha, imma f'dan il-każ ma tantx huwa utli biex inkomplu eh, nżidu mad-dejta tagħna fuq dan il-każ. Mela, mod preliminarju nixtieq ngħid li l-Kummissjoni Ewropea taf fuq il-valur ekoloġiku tal-mar menor għax huwa spazju naturali waħdini li għandu għawdim il-protezzjoni fuq livell Ewropo huwa post emblematiku importanti ħafna għal reġjun ta' Mursja minn ħafna perspettivi. Il-Kummissjoni taqbel ma tħassib għal pressjoni li qiegħda fuq il-mar menor illi l-ekosistema delikat eh, tiegħu qed eh, jgħaddi minn eh, emerġenzi kritiċi ambjentali u li kien hemm li hemm bżonn miżuri biex ikun hemm ġenerazzjoni tal-ekosistema. Nafu li din hija problema li ilna mana mill-2016 kien hemm krisi partikolari tal-istat ekoloġiku u kimiku tal-laguna u kien hemm ukoll l-aspett li nbidel tal-Mar Menor u issa l-Mar Menor ukoll bata ħafna minn ħafna minn dawn il-problemi u rajna li ġew aggravati fl-2019 b'sensiela ta' fenomeni meteoroloġiċi estremi u barar straordinarju fir-reġjun. Issa dawk li huma l-kawżi tas sitwazzjoni attwali tal-Mar Menor ovvjament hemm ħafna attività tal-bniedem eh, fil-żona U għalhekk jiena nagħmel referenza l istudji kollha tal-passat, speċjalment mill-2016, fejn kien hemm ħafna studji li għadhom għaddejjin mill-komunità xjentifika, professuri universitarji, entitajiet prestiġjużi, akademiċi, pubbliċi Spanjoli illi taw idea stampa ġenerali tas sitwazzjoni speċjalment dak li qed jiġri wkoll min-naħa tal-amministrazzjoni pubblika eh, reġjonali. Mela, bil-ħin disponibbli nixtieq nifoka l-interventi tiegħu fuq dak li qalt il-Kummissjoni Ewropea f'dawn l-aħħar snin brabta ma' dan is-suġġett. L-ewwel nett il-Kummissjoni Ewropea żammet dijalogu mal-awtoritajiet Spanjoli fuq is-sitwazzjoni tal-Mar Menor. Pereżempju, kellha l-qat f'Brussell mal-awtoritajiet reġjonali u mal-awtoritajiet nazzjoni Spanjoli wkoll f'Madrid anki f'Mursja il kummissjoni Ewropea frit l-autoritiet Spanjoli appoġġ tekniku u finanzjaru biex issolvi s-sitwazzjoni fil-Mar Menor u apparti dan id-dialogu u din il-kooperazzjoni mal-awtoritajiet Spanjoli nixtieq ngħid illi fil-funzjonament tal-operazzjoni tagħha stess għal dak li huwa l-ambjent il-Kummissjoni Ewropea fakret l-awtorit Spanjoli l obbligi tagħha li għaw taħt il-liġi komunitarja mod partikolari nixtieq nagħmel referenza tliet direttivi tal-qafas tal-ilma, direttiva tal-nitrati u tal-natura tal-ambjent. U mbagħad eh, għal dak li huwa l-qafas eh, fuq l-ilma fl-2019 il-Kummissjoni Ewropea f'opinjoni li pat li l-Parlament u l kunsill fuq id-direttiva tal-qafas tal-ilma li kellha nessiju kollha l-Istati membri u fil-każ ta' Spanja għarrafna illi n-niġis xerret tal-agrikoltura eh, problema speċjali relevanti ħafna għal mar menor u għalhekk kien hemm sensiela ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi l-Spanja u nittamaw illi ġew ikkonsidrati fit tielet ċiklu ta' pianifikazzjoni idroloġiku li għadu kemm beda mill-2021 sal-2027 u jikkonsidraw ukoll meta jieħdu miżuri esiġenti fil-pjan idroloġiku ġdid ta' Segura u ta' Nunka u għalhekk fis-setturi l-oħra l ġom mhux biss huma rakkomandazzjonijiet imma l-Kummissjoni Ewropea wkoll fetħet żewġ ehm, proċeduri ta' ksur orizzontali kontra Spanja illi jolqot ħafna komunitajiet awtonomi tar-reġjun ta' Mursja li huma rilevanti ħafna l-Mar Menor. L-ewwel wieħed proċediment ta' ksur għal nuqqas tad direttiva fuq in-nitrati f'Novembru tal-2018 u kien hemm notifika li r renju ta' Spanja u l-Komissjoni konsiderat mod ġenerali Spanjana ma tagħmilx monitoraġġ adegwat tal-ilmiet tagħha u f'żoni l-iktar vulnerabbli u eh, skont suppost tagħmel bid-direttiva tan nitrati u fil-programmi ta' azzjoni tagħha u hemm bżonn li wieħed jgħid bħala konsegwenza ta' dan il-proċediment tal-ksur ir-reġun ta' ta' Mursja ehm, f'Diċembru tal-2019 dak li huwa sigura dak li huwa l-ambjent u l-ilma biex ikun hemm eh, nominazzjoni ta' żoni oħra dak li huwa tniġis li jiġu minn nitrati fir-reġjun ta' Mursja biex ikun hemm ukoll il-kosta tal-Mar Menor bħala tiġi rikonoxxuta ta' ilmiet li qegħdin fir-riskju minħabba tniġis ta' nitrati mill-agrikoltura. Dan huwa pass importanti mhux biżżejjed ovvjament mħabba dekreazzjoni tal-żona vulnerabbli imma jkun hemm l-adozzjoni ta' programmi ta' azzjoni u implementazzjoni tal-miżuri neċessarji u rilevanti biex wieħed irrassan dan it-tniġis. Dan il-proċediment ta' ksur qed ikompli u l-Kummissjoni Ewropea qed tivvaluta t tweġiba tal-awtoritajiet Spanjoli. Fil-proċediment ieħor ta' ksur orizzontali fuq id direttiva tal-ambjent tal-habitats, il-Kummissjoni Ewropea Eh, għamlet dan il-proċediment fl-2015 għal dawk il-żoni nagħmlu parti mill-direttiva eh, Habitats tan Netwerk ta' 2000 bħala eh, żoni speċjali ta' konservazzjoni u biex ikollhom mezzi neċessarji u pjan ta' azzjoni ta' dawn il-żoni ta' konservazzjoni speċjali kif diġà indikajna Kien hemm ħafna trażin min-naħa tal-awtoritajiet u però ir reġun ta' Murzja fl-2019 ehm, laqgħu il-dikrazzjoni tal-netwerk tal-2000 u tal-ispazz naturali u l-pjan ta' ġestjoni integrali tal-ispazji imħarsa tal-Mar Menor u tal-Litoral tal-Baħar Mediterran ta' Mursa. Il-servizzi tal-Kummissjoni Ewropea qegħdin jivvalutaw din it-tweġiba min-naħa tal-awtoritajiet Spanjoli biex naraw jekk ix biżżejjed jew le fil-qafas ta' dan il-proċediment ta' ksur. Iktar minn hekk f'Novembru tal-2019 Is-Servizz tal Kummissjoni Ewropea kellha laqgħa f'Madrid mal-awtoritajiet Spanjoli kompetenti, nazzjonali u reġjonali fil-qafas tal-pjantazzjoni għall-ambjent, il-persuni u l-ekonomija. Kif tafu il kienet parti mill-fitness check minnaħat tal kummissjoni Ewropea f'din il laqgħa Kien hemm ukoll diskussjoni fuq il-mar menor u l miżuri ta' konservazzjoni apparti kwistjonijiet oħra ovvjament għandhom x'jaqsmu ma' Spanja. L-awtoritajiet Spanjoli kompetenti wedew illi jibatu iktar informazzjoni lill kummissjoni Ewropea fuq dan is-suġġett imma s'issa ma rċevejna xejn. Apparti dan is-suġġett legali li provajt nagħmel taqsira dak li huma l-proċedimenti ta' ksur hemm bżonn li wieħed jgħid il-Kummissjoni Ewropea tixtieq tappoġġja r-reġenerazzjoni tal-Mar Menor permezz ta' finanzjament min-naħa tal-Unjoni Ewropea u anke fil-passat kellna proġetti tal-Life fil-Mar Menor forsi l-iktar rilevanti attwalment huwa l-kontribut tal-Fondi Ewropej strutturali u ta' investiment tal-2014 tal-2020 mod konkret permezz ta' liti tal- li investiment territorjali integrat għall programmazzjoni attwali fejn eh, fondi Ewropej differenti jikkontribwixxu jaħdmu flimkien fuq żona ġeografika partikolari li għandhom problemi speċjali biex jiżviluppaw l-ekonomija u l-lat soċjali tar-reġjun. Hemm eh, l-Mar Menor parti minn dawn is-siti ta' Spanja u għalhekk permezz ta' dawn il-miżuri ta' dawn il-mezzi apparti l-effett soċjo-ekonomiku jkun hemm ukoll reġenerazzjoni ambjentali tal-laguna. B'dawn il-fondi, il-feder kif ukoll il-fond tas-sajt kif ukoll tal-iżvilupp rurali, iktar minn 70 miljun ta' euro li jiġu mill-fondi Ewropej u mal-kontribut nazzjonali naslu għal 100 miljun u għandaqstant eh, din huma disponibbli qed jiġu applikati mill-awtoritajiet kompetenti biex jużawhom f'proġetti illi jkunu jistgħu jikkontribwixxu biex isolvu s-sitwazzjoni fil-mar menor. Biex in-nala nixtieq ukoll ngħid illi hemm xi miżuri li ħadu l-awtoritajiet kompetenti Spanjoli dawn l-aħħar xhur illi momin xedin fil-komunikazzjoni lill parlament waħda minn dawn Mizur diġà semmejt ir-reġjun ta' Mursja ehm, fin-Novembru tal-2016 adottat dekret ta' protezzjoni integrali tal-Mar Menor. U dan il-dekret liġi tal- ehm, ġie approvat mill-Assembleja ta' Mursja u issa eh, sar eh, liġi dan, dan la bozz sar liġi u jiġi implementat derwaqt biex ikun hemm diġà din il-liġi għadha fis-seħħ, fis-seħħ u l-Kummissjoni Ewropea qed tanalizza l kontenut ta' din il-liġi l-ġdida li għandha bħala għan il-protezzjoni tal-mar menor. Issa mbagħad hemm bżonn nitkellmu fuq il-pjan ta' investiment għal mar menor mill-Ministeru ta' Transizzjoni Ekoloġika u kien hemm evalutazzjoni ta' impatt ambjentali qabel u r roadmap permezz ta' mezzi biex nirrispondu għal każijiet ta' urġenza fil-mar menor u naraw jaraw li huma l prioritajiet għal reġjonal tal-istat tiegħu u għalhekk naħsbu li huwa neċessarju li wieħed isemmi illi wkoll eh, fil-PPO eh, Spanjola f'każijiet gravi u wkoll trattaw suġġett bħal dan u f'każijiet tal dak li huwa tniċis tal-mar menor li qegħdin quddiem il-rati ta' ġustizzja permezz eh, ta' ta' ta' liġi penali. U bħala konklużjoni, għal daqstant nixtieq ngħid li l-Kummissjoni Ewropea se tkompli teżamina dan is-suġġett. Dejjem fl-ambitu tal-kompetenzi tagħha li ovvjament għandhom limitu ma jagħmlu parti tas-soluzzjoni. Il-Kummissjoni Ewropea tikkonsidra fil-fatt illi l-applikazzjoni effettiva tal-politika ambjentali tal-Unjoni Ewropea u l-obbligi tagħha li jiġu mill-direttivi differenti tal-Unjoni Ewropea jkontribwixxu biex isolvu s-sitwazzjoni komplessa kritika li naraw fil-Mar Minor. Permezz tal-liema huwa neċessarju li nkomplu nagħtu risorsi eh, anke min-naħa tal-finanzjament eh, min-naħa tal-Unjoni Ewropea biex ikun hemm ukoll għarfien eh, xjentifiku biex niggarantixxu r-reġenerazzjoni u konservazzjoni ta' post tant prezzjuż hemm bżonn li jkun hemm kooperazzjoni tajba bejn l-awtoritajiet differenti kompetenti fuq livell nazzjonali, reġjonali u lokali kif ukoll il-parteċipazzjoni ta' gruppi ta' dawk li huma eh, gruppi interessati kif ukoll tal-soċjetà ċivili. Grazzi. Mr. Ramos Florida for exhaustive. Grazzi ħafna għal din l-ispjegazzjoni dettaljata. Issa ngħaddi l-kelma lill membri eh, Sinjura Aguilar Garcia. Iva, grazzi ħafna, Signora President jiddispjaċini għal darboħra din is-sitwazzjoni, eh, sitwazzjoni li mhijiex eh, sostenibbli. Jiena Nixtieq nirringrazzja lill petizzjonanti għaliex li kieku ma kienx is-soċjetà ċivili eh, madwar mar menor ma kien jiġri xejn. Jiġifieri għalkemm jiena jiddispjaċini mill-ċirkostanzi nieħu gost nisma' minn għandhom is-soċjetà ċivili dawn in-nies kollha din hawnhekk eh, bl-ebda interess ħlif li jsolvu l problemi ambjentali. U dawn in-nies ilhom jaħdmu fuqha għal numru ta' snin issa. U jiena naħseb illi għadna narawhom eh, hija differenti titkellem fuqhom eh, u fil-fatt tarhom bajnejk. Jiena mort f'Mursja nara sitwazzjoni fil-2016 fil-fatt u issa marret għallar imma anke dak iż-żmien kienet biċċa xogħol kienet sitwazzjoni serja u din kienet dan kien lagun verament sabiħ imma ħadd ma kien qiegħed jom ġo fih. Il-lokandi eh, tħassru inqalqu u l-bookings kienu tħassru. Hekk kienet is-sitwazzjoni f'Kartaħena. U dawn l-affarijiet ma jsaħħux 50 xhur hemm ħafna protezzjoni fuq il-laguna ma xorta menux. Ġifiri hemm ksur ċar ta' direttiva ta' nitrati, imma ma nistgħux nippuntaw subajna fuq il-bdiewa għaliex il-bdiewa qed jagħmlu dak illi l-awtoritajiet ta' Mursja għam eh, jagħmlu ġifiri permessi tal-ilma, etc. Ma kien hemm xejn illegali li seħħ, ma kien hemm xejn illi ehm, twaqaf li kien qed jitwaqaf mill-awtoritajiet ta' Mursja, ġifiri ilu taħt l-istess partit għal madwar 25 sena issa. Issa jekk għandek ikollok gvern ħadina 25 sena d-dinja problema u allura ma nistawx nippuntaw subajna fuq il-bdewa imma fuq dawk illi eh, iħallu l-affarijiet bħal dawn jiġru. Kien hemm ħafna bjar li ġew użati sabiex huma jkunu jistgħu jġibu l-ilma u l-Kunsill Agrikolu Eh, niftakar għadina li xkienem kollega tijaj. Minħabba li kienu, kienu kontenti ħafna bil-modell agrikolu tal-reġjun ta' Kartagena. Il-gvern ta' Mursa kien verament kontent, mhux in-nies però. U vera wkoll illi kien hemm regolamenti eh, nazzjonali responsabilta responsabilità qiegħda għand ħafna nies. Jiena naħseb illi għandna nieħdu passi konkreti. Rajna l ksur tal-proposta u qed naraw li situazzjoni qiegħda tmur l anke bil-bidla fil-klima, ċertu reġjuni kellhom problemi kbar. Kien hemm numru ta' familji f'Kartaħena u fiż-żoni tal-madwar e, e, e, li tilfu ħafna affarijiet. U dan minħabba l-bidla fil-klima wkoll għalhekk irridu nagħmlu xi ħaġa iridu nieħdu azzjoni, l kummissjoni l-Unjoni Ewropea trid tħeġġeġ il-bidla fil-modell agrikolu imma anki fil-pjanar fil-turizmu, il-pjanar tal-bliet. Dawn il-setturi professjonali kollha kienu qegħdin jaħdmu ma minnar meħdu responsabilta ta' situazzjoni. U għallura jena nishti nala billi najt illi erba snin ilu um, kozib kejt bi situazzjoni li jem f'Marmanor u kienet situazzjoni verament diffiċli li nara. Sejntej u tlita ilu kienet kienet situazzjoni ħażina eh, meta l-kollegi tiegħi qalu li biex niġi f'Mursija biex nara s-sitwazzjoni għax laqas is-sajjieda ma setgħu jistadu hemmhekk. Ma l-affarijiet isa marru għallar. Jiena ma nafx, naħseb li hemm soluzzjonijiet, ma nafx jekk nistgħux nirkupraw ehm, dan il-lagun nittama li nistaw li t li jkun jista' jirkupra. Iżda għal ħafna snin ingħataw ħafna eh, ħafna permessi imma issa rridu nifhmu illi dan għamel ħafna ħsara ambjentali sar diffiċli nifhmuha hija xi ħaġa illi ħat nizzer fil-kodba tal-istorja, l-modell agrikolu, illi qatt ma kellu jkun. Allura, hemm bżonn nieħdu azzjoni issa. Issa jekk hemm ksur ta' nitrati jew ta' direttiva tal-qafas tal-ilma, eh, irridu naraw x'irridu nagħmlu iżjed. Nħoggos li fl-aħħar issa ħannaslu għal l-aħħar tas-sitwazzjoni forsi ma ma nafx imbidlu. nistgħux il-situazzjoni għall-aħjar. Ma sawx, ma nafx jek nistgħux nġibu għalura għal kif kienet. Irridu nieħdu l-inizjattivi kollha possibbli sabiex nappoġġaw lis-soċjetà ċivili illi eh, nexxielhom fl-aħħar jitfgħu fuq din is-sitwazzjoni. Nirringrazzjak. Nadu għal kelema li jmiss. Muchas gracias, eh, signora President. Nirringrazzjak, signora President. Jena nixtieq nibda billi nirringrazzja l-petizzjonanti tal-li naqdu magħna llum sabiex jispjegawna l-opinjoni tagħhom fuq is-sitwazzjoni ta' Mar Menor. U l-opinjoni tagħhom biex naraw kif nistgħu ntejbu s-sitwazzjoni. Aħna nistgħu ninaqdu ma dak ma l-isforzi li diġa qed jittieħdu u x'inhu l-grupp politiku tagħna rridu nsibu soluzzjoni għal din is-sitwazzjoni. Fi Spanja, Spanja eh, u Marmenor qiegħed f'Mursija parti mill-wirt Spanjol, parti mill-wirt ambjentali tagħna jiena jien minn Mursija, jiena minn Majorka, iżda xorta waħda qed tolqotni din il-problema. Issa wara dak li smajt illum nista' ngħid li naqbel ma' ħafna mill-punti tagħkom. Madwar sitt xhur ilu jiena kont nitkellem ma' membri tal-komunità xjentifika u flimkien mas Sinjura Aguilera qed nistaqsu jekk il-sitwazzjoni tistax tkun lura u l komunità xjentifika qed tgħid li iva hemm mod ta' kif eh, l-affarijiet jistgħu jitranġaw imma rridu naħdmu issa. Is-sitwazzjoni hija reversibbli. Jiġifieri eh, skont il-komunità xjentifika u anki r-rekomendazzjonijiet tal-awtoritajiet, istituzzjonijiet, eh, Sur Lopez Mires u l konsulenti tiegħu Jiġifieri biex nassigurakom ftit. Nista' nifhem iva il-tħassib tagħkom kif għal rappresentanti tal-Kommissjoni jafu kemm serja l problema U jiena nista' nikkonferma illi jiena stess tlabt lill-Kummissjoni sabiex ikun hemm iktar riżorsi għal din iż-żona. U tajjeb li l-Kummissjoni qed twiet bil-miktub illa ħażżid iktar risorsi eh, budgetarji. Ma jiena m'iniex l-unika wieħed li qed niġi għalija din hemm numru ta' nies eh, anke mill-Gvern ta' Mursja li qegħdin jieħdu passi u ħut minnhom anke semmew mill-rappreżentant tal-Kommissjoni. pereżempju pjantazzjoni integrat għal Mar Minor, il-pjan għall konservazzjoni taż-żona etc. Dawn il-passi ġifiri ħajittieħdu mill-gvern attwali jew il-gvern reġjonali xnejdu Imma importanti li ma nitkellmux biss fuq dak li qed jiġri imma tajb nħarsu lejn l-istampa aktar ġenerali. Sfortunatament hemm ħafna affarijiet li huma ta' diżappunt. Pereżempju għall ministru ta' Transizzjoni ekoloġika E kif qalet eh, Sinjura Aguilera, hemm parentesi budgetarju. Issa, dak li għandna bżonn u għet nħu għassa segretarja ġenerali tal-SND. Eh, hemm il-gvernijiet Spanjoli illi għandhom bżonn ipoġġu ftit mill-fondi tagħhom għar-reġjun għax m'għandhomx biżżejjed fondi eh, biex jiġildu l-kwistjoni li hemm f'mar menor. Jiena mort fiż-żona, tkellimt ma' rappreżentanti, tkellimt ma' l-awtoritajiet u eh, eh, hemm bżonn illi nieħdu azzjoni u nipproteġu din iż-żona. Aħna lkoll nistgħu nagħmlu xi ħaġa, il-Gvern Reġjonali ta' Mursja fil-fatt ukoll qed jabbozza eh, budget b'kontribuzzjonijiet mill-Kummissjoni Ewropea. Iktar minn 56 eh, ta' aktar minn 56 miljun euro imma kollha kemm aħna rridu eh, nipparteċipaw fih għaliex din mhix kwistjoni politika jew kwistjoni ta' ideoloġija hawnhekk għandna nitkellmu biss bil-kulur blu, jiġifieri l-kulur li għandu jkun mar menor Allura aħna hawnhekk kollha qegħdin eh, din nofru l-appoġġ tagħna u bħala ċittadin minn Majorka nappoġġa il-Mar Menor u l-laguni li jinsabu hemmhekk. Din mhijiex kwistjoni politika, ejja ninsew il-naħa politika tagħna importanti li naħdmu flimkien kontra dan it-teddid għaliex iċ-ċittadini tagħna tefgħu l-fiduċja eh, tagħhom fina. Sì, muchas gracias, señora Presidenta. Iva, grazie ħafna, Signora President. Sur Ross Pere. Iva, nixxin ringrazzja l-petizjonanti, grazzi tal il-petizjoni tagħhom lill parlament Ewropew għal ħafna snin Uma ilhom jadmu fuq din jiġifieri. Din problema ġdida. Il-problema ta' mar menor mhijiex eh, ġdida u ma bdejx laqas xi sentejn ilu biss. Kif ġa smajna, kif nafu. Din hija problema fil-ikbar ehm, lagun tal-mamila fil-Spanja u hija diżastru ambjentali. Hemm problemi rajna anki rajna stampi fejn il-lagun bħalissa ehm, hija ħadra u iktar u aktar qed naraw li hemm numru ta', ta speċi li qegħdin imutu. u eh, tispiċċa feko sajt ġifiri li tispiċċa ġifiri fil-mewt ta' mar menor. Bħalissa hemm sitt żoni ta' protezzjoni internazzjonali taħt id-direttiva tal-habitat u sitt żoni li għaw taħt id-direttiva tal-asafar. U għalhekk importanti li nkomplu niddiskutuha f'dan il-Kumitat u nżommu l petizzjoni miftuħa sabiex il-Parlament u l-Kummissjoni jaħdmu sabiex isibu soluzzjoni għall problema Dawn l-aħħar snin tkellimna fuq ir-raġunijiet differenti rajnijom. U llum rajna illi s-sitwazzjoni marret għall u hemm nuqqas ta' kontroll mill-awtoritajiet reġjonali, hemm attività agrikola, il-nitrati, illi jmorru kontra direttiva, il-pjanar urban, illi ma, ma kien mhuwiex aċċettabbli uħu ftit mill-reġuni autonomi ta' Spanja illi m'għandux ippjanar kif suppost. Aħna l-unika komunità awtonoma fi Spanja illi m'għandniex ippjanar territorjali. Rajna wkoll attivitajiet formenori li ma kienux qegħdin jiġu monitorjati kif suppost, jiġifieri din hija problema ambjentali ma hija problema soċjoekonomika wkoll. Illum eh, madwar nofs miljun persuna qed jiġu affettwati direttament ekonomikament minħabba s-sitwazzjoni ta' mar minor. U madwar nofs miljun pers persuna li jgħixu f'Mursja jiġu affettwati f'Mursja b'xi mod jew ieħor eh, minħabba l-ambjent, minħabba eh, l-aspetti soċjoekonomiċi. U allura aħna għandna żewġ talbiet. L-ewwel nett illi dan il-kumitat jgħaddi it-talba lil envi sabiex eh, huma jkunu jistgħu iżuru mar menor. U apart u naf illi eh, forsi il-grupp tal kien hemm ma kienx qed jappoġġja din il-petizzjonijiet fuq mar menor u forsi tajjeb li allura nadduha l envi sabiex huma jkunu jistgħu iżuru eh, mar menor u ninvolvu lill membri tas soċjetà ċivili u organizzazzjonijiet ambjentali sabiex huma jiddefendu mar menor joħorġu b'rapport u jkun jistgħu jiddeterminaw is-sitwazzjoni eżatta ta' mar menor. U hekk jistabilixxu l rakkomandazzjonijiet u jagħtu l-appoġġ tagħhom. Issa, it-tieni ħaġa għall kummissjoni mela ir rappreżentanti ma' ħafna affarijiet, imma naħseb li m'hemmx biżżejjed involviment dirett tal kummissjoni jien naħseb li jridu nemxu mill-klima l-fatti. Eh, ma tistax tmur titkellem f'Madrid, għandek tmur fil-post, hemmhekk tmur u tara x'qed jiġri eżattament f'mar minor. U għalhekk nixtieq illi l-Kummissjoni ma tibqax taċċetta l-iskużi li qed jgħidu li qed jagħtu l-awtoritajiet ta' Mursja, imma joħorġu b'rapport fejn jisu l-kawżi ta' sitwazzjoni u verament nindirizzawha bir-responsabilità. U jekk hemm bżonn, jista' jkun hemm sanzjonijiet ukoll penali. Bħalissa qegħdin niddibattu fuq il-budget u hawnhekk qed nitkellmu fuq programmi u investimenti Dan m'għandhomx ikunu bissal dan il reġjun imma anke forsi nistgħu noħorġu b'investigazzjoni kif suppost din hija xi ħaġa li tlabna għal numru ta' snin u allura jiena nixtieq ngħaddi ngħaddi din il-petizzjoni wkoll il-Envi u nitlob li l-petizzjoni tinżamm minn fuqha hekk kif talbuna llum. Grazzi. Thank you, Chair. Grazzi, President. Musa noqgħod intenni it tifir dwar ir-reġun dwar it-teżori ekoloġiċi ta' Spanja x'dawn huma tal-Ewropa wkoll. Se nikkumenta fuq is-sitwazzjoni għandna qudiemna. Mela nafu dwar il-problemi u inna nafu dwarhom 30 sena. Ċertament għandna eżempju ta' awtoritajiet kompetenti li jew ma jridux jew ma jistawx iwaslu liġijiet Ewropej u jinfurzaw anki liġijiet nazzjonali. Hemmhekk hemm ksur ta' leġislazzjoni jew forsi l-awtoritajiet qed jinjoraw ir-realtà. Smajna illi kien hemm kumment dwar e, isir biss dak li jippermettu l-awtoritajiet nazzjonali. Però għandna nitrati. Jiena bidwi, però nista' ngħidilkom li nistgħu nagħmlu agrikoltura b'mod responsabbli anki b'fertilizzanti artifiċjali mingħajr ma tikkontamina l-ilma u trid ammonti kbar ħafna ta' nitrati biex twassal għas sitwazzjoni tal-mar menor. Jiġifieri hemm bżonn ħafna nitrati li jitspiċċaw fiż-żona u ma tistgħux tispjegaw li kif matul snin u snin u għexieren ta' snin hemm id-depożiti fil-ibħra u fil-mar menor mingħajr ma l-awtoritajiet ma jintebħu b'xed isir. B'hekk kien hemm eh, sitwazzjoni fejn eh, kollox ġie injorat u apposta. Issa għandna anki s soċjal demokratiċi fil-gvern u issa qed nilqa illi anki mill-grupp tas soċjalisti demokratiċi hemm sejħa biex immorru hemmhekk fuq missjoni u anki hemm sejħa l-kastigi għaliex il-proċedura ta' ksur u jiena sorpriż mod pożittiv dwar il-miżuri li diġà tieħdu mill-Kummissjoni, bil-proċedura ta' 2015 ma ġara xejn. Ta' 2017 lanqas kien hemm petizzjonijiet u l-ebda azzjoni u allura l-mistoqsija hija din. Kif liċ ċittadini Spanjoli se nagħtu weda ta' protezzjoni ambjentali jekk aħna nagħtuhom status ta' natura għalfejn. Irridu nwasslu soluzzjoni. Inkella mbagħad ma nkunux sorpriżi li ċittadini tagħna ma jemnux l-Unjoni Ewropea. Dmir tagħna naraw s sitwazzjoni hemmhekk fil-post tinbidel u b'mod drammatiku u malar kemm jista' jkun u għalhekk jiena nallaċċa mal-proposta tal-kollega Spanjol u koll jidher mis-Soċjaldemokratiċi biex ikun hemm kastigi konkreti. U anki naraw il-finanzjament jiena nitkellem fisem pajjiżi jekk inti ma tosservax il-liġi u Dawk l-ammonti ta' nitrati jfisser li min jaħdem fl-agrikoltura mhux qed jimxi mar-regoli, aħna wara kollox qegħdin nifinanzjaw dik l-agrikoltura u anki kellna kollega mis Ciudadanos donnu issa qiegħed ikoll jigverna f'dak ir-reġun flimkien mal-alleati, nafu illi kien hemm proposta għal strateġija biex inkomplu kif konna qed nagħmlu qabel jiġifieri ma jkollniex wisq ambizzjonijiet agrikoli u ma jkollniex ambizzjonijiet anki fil-bdiewa organika. U jekk le tuża anki fertilizzanti li ma jniġżux l-ipra bin-nitrati, però tista' tuża wkoll fertilizzanti artifiċjali u b'mod responsabbli. U allura ejjon nżommu il-finanzjament tal-PAK sakemm il-bdiewa jibdew jasservaw ir-regoli li l-kumplament tal-bdiewa fl-Ewropa josservaw. Għaliex bekk meta l-bdiewa jaraw li mhumiex qegħdin jingħataw sussidji għaliex mhumiex qegħdin jitrattaw l-ilma u l-art kif suppost, allura hemmhekk se naraw bidla drammatika immedjata tal-istrateġija agrikola fil-post u jkollna wkoll impatt pożittiv fuq il-mar menor. Nallaċċa mal ukoll proposta mill-kollega ta' Spanja fejn semma li morru hemmhekk fuq missjoni jekk m'hemmx maġġoranza hawnhekk fil-kumitat mela ejjew morru lejn il-kumitat Envi, imorru hemmhekk ejjew nivverifikaw Nistgħu nilmentaw dwar il-passat, jiena wkoll hekk, iżda tagħna mhux sejjejn laqas il-mar minor lanqas iċ-ċittadini fil-post. Ejjew ngħidu illi fdaw l-aħħar 30 sena l-affarijiet marru ħażin. Allura jammorru hemmhekk u tassew inwaslu għall bidla jekk joġobkom grazzi. Grazzi għal dan id-diskors emozjonali is-Sur Bent Cooper jekk joġbu. Umbat nagħlaq il-lista. Grazzi, President. Grazzi ħafna tal-li tajtni l-kelma, grazzi wkoll il-petizzjonanti għall preżenza tagħhom. Fil-qosor minn tiegħi. Nirringrazzja lill kummissjoni għall kummenti tagħhom biex bekk jitfaw dawl fuq il-miżuri li diġà ġew adottati. Unek għandna żona fejn f'dawn l-aħħar snin kien hemm fallimenti kbar, però marrit nindika lil ħadd għaliex il-kollega li tkellem qabli diġa għamelek. Irridu naċċertaw illi Iva, e, kulħadd josserva r regoli Jiena konvint illi sta mhux biss għall-Unjoni Ewropea, però anki fidejn issa l-awtoritajiet lokali u nazzjonali dawn ukoll iridu jagħmlu progress u mingħajr minn jaħdmu flimkien biex bekk isibu soluzzjoni Aħna minħatana rridu nagħmlu l-almutana biex nipproteġu l-ekosistemi tagħna u l-ambjent biex bekk naraw li nagħmlu progress tangibbli. U allura fl-2019 kellna petizzjoni ġbarna flimkien numru ta' petizzjonijiet fil-fatt u issa irridu nżommu l-petizzjoni tal-2019 biex eh, nkomplu nagħmlu pressjoni <coughs> nappoġġaw il-proposta tal kumitat Envi ikun involut. Forsi missjoni ta' ġbir ta' fatti wkoll tkun idea tajba ta' min jikkonsidra din u flimkien biex nazzjonalizzon ki petizzjonijiet oħra. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Sejdu. Grazzi ħafna, President, l net. Hemm bżonn nirkonoxxi li r-rida tajba u mingħajr intenzjoni politika li nipprova nintendi eh, nindefendi permezz ta' din il-petizzjoni ma nitkellmu fuq ir-reintegrazzjoni għall-istat naturali tiegħu tal-Mar Menor. Nixtieq ngħid, Sinjuri, illi jiena nafu sew il-Mar Menor mhux biss għax li ovvjament ngħix f'dik il-komunità sabiħa ħafna, imma minħabba l-ambjent tan sabiħ tal-Mar Menor u nżgurakom meta t-tfal tiegħu raw l-ewwel derba eh, l-baħar kien il-mar menor. U naf mit xisat ngħid u għalhekk forsi sentejn tliet snin għadna niġieldu. U għalhekk batejna mhux biss il-familja, il-tfiri l-ġirien tagħna, il-familja tagħna, kulħadd tibati minħabba il-mar menor. Imma wkoll anke l-membri reġjonali koll, ta' ġanali u koll. Għan id-dibatu koll il-persuni li għandhom xejn xaqsmu mal-dinja politika jew dik xjentifika, imma maħniex sodisfatti xejn fuq dak illi qed jiġri dawn l-aħħar snin u għalhekk hemm bżonn nibdew bil-eruq tas-sitwazzjoni għad-difiża tal-mar menor mhijiex xi eh, ħaġa eskluziva ideoloġika Il-Gvern Nazzjonali ta' Mursja mhux dejjem kellu responsabilità biex jgħin il-mar menor imma tkompli jagħmel b'sodisfazzjon nista' ngħid anki kif qalt il-Kummissjoni rrikonoxxiet u għalhekk jiena se nipprova nitkellem fuq dak li jagħmel il-Gvern Nazzjonali ta' Mursja għal dak dik leġiżlazzjoni ta' investiment u sostenibilità u, u inkjesti fit-tniġġis, eccetera imma ma tantx għandna ħin jiena nixtieq nitkellem fuq l-implementazzjoni ta' kontrolli u sanzjonijiet biex ikun hemm konformità eh, ta' regolamentazzjoni fuq l-ambjent li tiġi applikata wkoll għal dak li huwa proċess eh, parteċipattiv tas-soċjetà biex ikun jista' jiżviluppa l-pjan tal-2019 kif qalt ukoll tajjeb il-Kummissjoni. Jiena wkoll nitkellem fuq l-entità kollha tal-nies eh, ta' soċjetà illi wkoll ħadmu fuq din u nista' nitkellem ukoll fuq id-dekret liġi għall-inklużjoni tal-Mar Menor tas settembru tal-2019 li jkompli bil-modell eh, ta' trasparenza parteċipazzjoni soċjali permezz ta' konsultazzjoni maċ ċittadini xejn nitkellem ukoll fuq immunità ewro tal-pakkett urġenti biex ikun hemm konservazzjoni ta' Novembru li għadda imma nixtaq ukoll nitkellem fuq il-50 miljun euro li ġa approvati għal mar menor li għamlu parti mill-budget ta' din is-sena tal-Gvern Reġjonali imma jiena hawnhekk hemm xi hawnhekk hawn xi persuni li mhumiex interessati. Illum isna hawnhekk din nisqatum din il sitwazzjoni mhux il każ għax dan huwa punt importanti ħafna li hija ir-reġenerazzjoni l-integralità tal-mar menor meta kontez nisma' ċerti stqarrijiet min-naħa tal-deputati soċjalisti jiena ovvjament ukoll jiena nista' ngħid biss illi isu isu Sanchez ta' approva ir xi pjan għall pjan għal Mursja imma anki l-President tal-Gvern stess fl-istrateġija tiegħu meta kienet tigrava sew sitwazzjoni fir-reġjun ta' mhux li jrid jitejjiba imma mhuwiex imħasseb fuq il- fuq il-Mar Menor jew iċ-ċittadini imma jusa dan il-programma bħala eh, arma kontra l ppe U nċita żewġ każijiet biss. Il-President il il tal-Gvern Eh, fil-kottru kien meta mar fuq il-mar menor tant kien imħassab imma ħax ritratti wkoll. Imma kemm investiment kien hemm? Eh, zero, ġifiri zero. Ma kienx hemm fondi destinati xejn. Dan kien tħassib kollu tal-gvern. U ma nafux ovvjament imbagħad kemm ħallas biss jixtri l-appoġġ, imma sfortunatament hija ħaġa stramba illi wieħed jista' wkoll eh, jippremja dawk li huma leali u dawk li mhumiex leali u għalhekk biex inkunu nistgħu nagħmlu tajjeb għan-nuqqas ta' finanzjament mill-parti tal-gvern l-awtorità reġjonali saqsa lill-Fond Monetarju biex ikun jista' jgħin imma President Sanchez le Eh, ma tax ta' self u xekkel li jkun hemm bidu għal dan il-proġett għal mar menor skont il-Ministru u nafu wkoll mill kummissjoni għax il-Mursja Unajt hemm bżonn jagħmel il-budget qabel ma jkollu xi tip ta' self jiġifieri din hija wkoll eh, dover min-naħa ta' Mursja. U għalhekk nagħlaq billi ngħid jekk Sanchez il-President ma tax fondi għal mar menor minn dak li l-erar u mill-fondi Ewropew huwa ovvju li għal prim Ministru tal-Gvern ta' Spanja ta' Spanja il-mal minor mu interess xejn għalih u għalhekk nitkellmu hawnhekk fuq konfrontazzjoni maħna li interessa ħafna l-PPPE huwa li aħna ngħidu li hemm ipokrezija populista illi ma nistawx eh, nagħtu il-politika li tidħol hawnhekk f'dan il-dossier, imma hemm bżonn illi ninaqdu kollha kemm aħna mal xenzjati u oħrajn ma jiġu ikun hemm manipolazzjoni u jekk tassu aħna mħassbin bil-futur tal-Mar Menor hemm bżonn nitkellmu mal-Prim-Ministru Sanchez biex hekk inkunu nistgħu naqbdu id fit biex insolvu din is-sitwazzjoni tant serja. Grazzi. Muchísimas gracias. Um, me ha pedido la palabra el señor Urtasun. Grazie, Afna. Sor Urtas o signora Sirak? Le, ma tkellimx? Mela, Urtasun? Fil-qosor ħafna. Mux tarit ħotant fil-debattitu imma jidir li għedin u din petizzjoni għawnek eh, komissjoni kif ukoll il-petizzjonanti Eh, jixtiequ illi jirrikonoxxi l fatt li kien hemm ksur ta' drittijiet fl-Unjoni Ewropea f'ambiti differenti fil-każ tal-ekosistema u għalhekk nasbu illi l-Kumitat fix-xogħol tiegħu hemm bżonn li żgura ruħu li ma jkunx hemm dan il-ksur u jkun hemm konformità wara kollox dan huwa l-mandat tagħna biex intejbu. Mina mhux suppost eh, mina ma nixtieqx li jkun hemm dibattitu isna bejn partiti politiċi Spanjoli ma naħsibx li huwa l-każ li ninslu f'dan il-livell għana hawnhekk nirkonoxxu li hemm sitwazzjoni serja ħafna kien hemm ksur tradittijiet kif qalt il-Kummissjoni kif ukoll kif qalu l-petizzjonanti u għalhekk nitolbu il nsibu soluzzjonijiet u nipprovaw bil-ftejm ta' kulħadd li noħorġu proposti jkun hemm missjoni, żjara li tmur ikun hemm rapport u mbagħad ikun hemm il-kumitati kompetenti imma ma noqogħdux nitlu ninżlu fil-bazzezzi tal ħafna politiċi eh, politiki eh, gruppi politiċi Spanjoli hawnhekk għax din ħaġa domestika. Grazzi ħafna. Iva nixtieq nirringrazzja lill petizzjonanti li ġew hawnhekk naħseb illi l-istampa illi uraw hija dik eh, li tbikkina rajna falliment ambjentali li, li reġjun qed ibati ħafna u dan huwa reġjun ta' valur ekoloġiku kbir ħafna bil-fors hemm bżonn ilmentaw fuq l-affarijiet li qegħdin eh, nisimgħu kif qalu wkoll kif qalu wkoll il-kollega tiegħi Urtasun ma dan ma jistax ikun eh, spazju fejn noqogħdu niġġieldu ta' bejnietna bħala partiti politiċi ma jiena kont kuntenta ħafna b'din l-ispirtu ta' transversali mill kelliema ta' qabli meta ngħidu u jien stess meta ħriġt bil-proposta li nibatu missjoni lil mar menor hawnhekk minn dan il kumitat biex naraw bajnejna dak li qed jiġri fil-post għax f'ħafna affarijiet li intqalu hawnhekk meta wieħed imur hemmhekk fil-mar menor u wieħed jara f'stat u n-nies li jgħixu hemmhekk kif Eh, il-żona tiġi milquta minn dan il-falliment mhux biss ambjentali ma' soċjali, ekonomiku u oħrajn. U għalhekk dan huwa element ta' priorità għax dak illi qegħdin ngħixu id-dejta li qed naraw u dak li l-kummenti tad dinja xjentifika ma naħsibx l-affarijiet se jissolvu ruhom mal-ewwel u għalhekk din hija kwistjoni prioritarja għalina u hekk hemm bżonn ta' nies li jmorru hawnhekk biex imorru fuq it-territorju jaraw bajnejhom xejn jiġri għawan ħafna x'naqsmu ma' deċiżjonijiet politiċi ta' gvern li ħa deċiżjoni politiċi fuq modell illi intensifika l lussu tal-agrikoltura. Ovvjament, għandu x'jaqsam ma' responsabilità legali wkoll u f'każijiet eh, l-oħra forsi m'għandu xejn xaqsam ma f'dan il-każ iva hemm ħafna eh, eh, sfruttament li huwa illegali li jikkontribwixxa wkoll dan il-falliment ekoloġiku għandna bżonn ngħidu kollox. U jiena kuntenta ħafna li hemm ħafna nies li huma mħasbin issa tajjeb ukoll illi jkollni l-appoġġ tagħkom meta aħna nitolbu għal din il-missjoni aħna minna ħatana nerġgħu ngħidu li hemm bżonn nżommu petizzjoni miftuħa għax dan huwa mekkaniżmu ta' pressjoni illi se jikkontribwixxi għall futur imma mhuwiex kwistjoni ta' eh, sorsi jew eh, ngħaddu l ħaġa minn amministrazzjoni għall-oħra minn kajfa l-Pilatu, le, aħna għandna bżonn il-mezzi neċessarji għal daqstant nixtiequ nipproponu mhux biss ovvjament permezz tal-Kumitat Envi imma jkun hemm jekk jogħġbok korresponsabilità ta' dan il-Kumitat biex tkun preżenti fil-missjoni li se tmur tara il-mar menor. Nixtieq ngħid ukoll għandna bżonn uh, rapport mill-awtoritajiet raġjonali biex jispjegaw li huma l mezzi illi jixtiequ jimplementaw biex ineħħu l-industrija illegali fil-Kartaħena u nixtieq nitolbu lill kummissjoni Ewropea wkoll li tinformana fuq ir-raġunijiet minħabba l-aħħar estensjoni li ġiet mogħtija wkoll imħabba dan l-reġenazzjoni għal dan l-istat dan huwa meħtieġ. Grazzi. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la señora Aguilera. Sí. Señora Magalera. Un aspetto che ha referido al señor. Nitkellem fuq aspett li jitkellem fuq is-sur is-sur Fajts fuq l-irtizet fuq l-industrija agrikola. Jina, mux defendi l-modell agrikolu, imma dak li nixtieq ngħid huwa l-agrikoltura li hemm kienet illegali ma kienet qed tippermetti s-sitwazzjoni u għalhekk minn issa dak li hemm bżonn huwa illa veru veru iva li hemm sitwazzjonijiet illegali u legali illi eh, huma permessi U għalhekk jiena m'iniex qed nitkellem fuq dan il-modell agrikolu ma nixtiqux. Imma eh, dan mhux lan, di mhux il-verità u nagħlaq president u nkun fil-qosor ħafna meta l kollegi qalu illi ma kellix bżonn traduzzjoni meta eh, qal kollega illi illi ma rridux nidħlu fl-affarijiet ta' eh, politika, imma ovvjament ma nidħlux fl-affarijiet ta' traduzzjoni u grazzi. Grazie, Presidenta. Grazzi, President. Mela, l-ewwel net niċċaraw l-affarijiet ma nafx għal xiex jagħmlu referenza hawnhekk għal PPE ma kienx eh, ovvjament kontra il-żjara il-PPE il PPE huwa l-uniku wieħed jaħseb li hija priorità. Din il zjara tkun tajba biex nappoġġaw biex naraw u forsi naraw kif l-inkjesta l-investigazzjoni tkun tista mħabba dawn il- U meta naraw dan ir rapport jekk qed nagħmlu allużjoni għal eh, gvern ta' Mursja, forsi aħjar inbidlu t ton u wieħed jisma' sow dak li jiena kont qed ngħid. Ora, muċiximas grazzjas. Grazzi ħafna. Mela nikkonkludu id debattitu għal dawk li huma il-gruppi tal-Parlament u issa ngħaddu l kelma għal żewġ minuti lis sur Edward Sarsarotunjo u żewġ minuti għal sur Castellano Nuovo. Jekk jogħġbok, grazzi ħafna President, aħna nixtieq ngħid biss Il-marmenor m'għandux xaqsam mal-politika imma hemm 10,000 ettari ta' eh, riċiset li huma illegali ta' industrija agrikola illegali u lek dak li nitolbu lill parlament Ewropew huwa dan il-każ illi jajjejna biex dawn ir-regoli jiġu implementati biex imħabba nuqqas ta' evidenza kritika li hemm min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea dawk li huma liġijiet, pjanijiet, eċetera. Daw kollha kienu tal-aħħar jiem hawnhekk. U għalhekk dak li nixtiequ huwa illi qabel ma jkun hemm dan id-dialogu waqba jkun hemm ħafna regoli, naħseb li jkun hemm din iżara dak huwa l-importanti. Grazzi ħafna. Issa il-sur José Luis Alvarez. Ivan, kum soċ minuti. Mux soltu tiġri l-ħagġa li petizzjonant ma jużax il-ħin kollu allokat lilu. Sena ngħaddi l kelma lilek Sur Alvarez. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja l-proposta biex nżommu miftuħa l-petizzjoni, l-petizzjonijiet kollha mhux eh, waħda biss ma kollha naħseb li ħaġa importanti. Naħseb dak li qed jiġi f'Mursja kif intqal huwa grazzi għall pressjoni soċjali qed nura qed naraw pereżempju waħda mill-iktar dimostrazzjonijiet soċjali biktar minn 50,000 persuna li ħarġu fit-triqat ta' Kartaħena f'Ottubru kif ukoll il-pressjoni mill-istituzzjonijiet Ewropej mill-Kummissjoni Ewropea brabta man nuqqas ta' konformità u għalhekk huwa meħtieġ li nsibu soluzzjoni għal mal-menor fil-futur u jkun hemm Eh, kontinwità fi nżommu din il-pressjoni fl-aħħar mill-aħħar il-problema hija sempliċi ħafna hemm mudell produttiv agrikolu u ekosistema illi huma eh, brabta ma flimkien, imkien però mhumiex kompatibbli din hija l-problema mhumiex kompatibbli jew wieħed għandu mudell ta' bidla ekonomiko produttiva f'Kartaħena jew mhux se jkun hemm ekosistema ħaj u għalhekk din hija l-ħaġa li għandna bżonn nifhmu. Jekk nixtiequ li l-ekosistema jibqa' ħaj fil-mar menor, hemm bżonn il-modell eh, ekonomiku eh, jinbidel u nafu li il-biċċa l ta' tniċis jiġi minħabba l-agrikoltura. U għalhekk anki il-Dipartiment ta' Mursja stess għall istess ħaġa u għalhekk dini għal ħaġa. Grazzi ħafna. Muġiċima. Grazzi ħafna lilkom. Grazzi tal ismajtu l-petizzjonanti wasanna l konklużjoni smajna l-Komissjoni u l gruppi differenti. Il-proposta tal-Presidenza tkun li nżommu l-petizzjoni miftuħa u nibatu ntolbu informazzjoni lill ministru Transizzjoni Ekoloġika tal-Gvern ta' Spanja biex jgħidilna li huma l-miżuri legali u budġetarji li ġew eh, adottati għall protezzjoni tal-mar menor kif ukoll tal-agrikoltura u se nibatu wkoll biex nitolbu informazzjoni l-gvern tar reġun għall-ambjent ta' reġun ta' Mursja biex għajdinna fuq il-miżuri legali u baġitarji adottati fil-degret eh, tal-liġi tal-sena li għaddiet kif ukoll il-Kummissjoni illi illum tatna iktar informazzjoni minn dak li kellna qabel hawnhekk fil-Kumitat Peti ma nsaqsu biex ikun hemm iktar informazzjoni l-iktar l-informazzjoni kollha tal-pjanijiet ta' investiment għal mar menor u l-protezzjoni ta' dan il-baħar. Fl-istess waqt se nibatu wkoll il-Kumitat Envi għax huwa l-Kumitat ukoll kompetenti grazzi ħafna lill petizzjonanti tal-li ġew hawnhekk fil-Kumitat li hija l-bib ċittadini Ewropej għall-istituzzjonijiet Ewropej huwa l-Kumitat l-iktar viċin iċ-ċittadini Ewropej u kollha fl-Ewropa. Grazzi ħafna u nittamaw illi nkunu nistgħu inkomplu u nipproteġu niddefendu l-mar menor. Grazzi. Ora pasaríamos a la siguiente petición, que es el punto. Inkomplu għal petizzjoni li jmiss, ġiri punt numru 11 fuq l-agenda ta' Natallum, petizzjoni 0956 barra 2016, rappresentanza ta' ċittadinanza ġermaniza, fissem il-grupp tazzjoni Drejlander Region, ir reġjun ta' tliet pajjiżi kontra Tihange u dan dwar l-impjant tal-enerġija nukleari tiħangi tnejn Il-petizzjonant huwa preżenti. Laħ inkomplu bl-aġenda. To, ask the people to leave. Jekk joġobkom, zomu eh, <coughs> skit waqt li titilqom il-kamra li xirridu komplu naħdmu. Il-petizzjoni li jmiss u rridu nirrispettaw il-petizzjonant. Mela, ħames minuti, u mbagħad fl aħħar għandek żewġ minuti biex tikkonkludi. B'hekk nadilek il-kelma, jekk jogħġbok u nilqawk. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte President, membri tal-Kumitat Peti, rappresentanti tal-Kumitat, sena ilu jiena ġejta hawnhekk nitkellem l-ewwel darba dwar din il-problema għal reġun Aħen, il-Kumitat kien iddeċida illi jitlob lill kummissjoni jkollha aktar informazzjoni u tikteb lill awtoritajiet però sfortunatament ikolli ngħid illi ma ġara xejn minn dak iż-żmien l-hawn u allura nixtieq intenni l-appell urġenti tiegħi. fir wol tiegħi fil-Kunsill Lokali ta' Aħen, jiena rappreżentant fil-fatt ta' Drylander Regon Ftihang li jinkludi madwar mit komunitajiet differenti fil-Lussemburgu wkoll u hemmhekk din nifukaw fuq is-sigurtà tagħhom għaliex il-grupp ta' sigurtà għal tiħang tnejn iva hija xi ħaġa li qed toħloq diversi punti dubjużi Kenna sitwazzjoni fejn kollox reġa ġi online għalkemm kien hemm xi problemi tekniċi f'Ottubru 2019. Hemm ukoll dubji dwar is-sigurtà tar-reattur Tihang 2 u dana sa mill-2012. Kien hemm numru ta' sitwazzjonijiet fil-reattur u allura fl-ewwel darba fl-2012 tiħang 2 ma baqax online il-konsekwenzi fuq il-sigurtà tar-reattur ma ġewx ċarati. Madankollu l-awtoritajiet Belġani fl-2013 iddeċidew illi r reattur jerġa' jkun online. Fl-2014 l-operatur qal illi n-numru ta' fissuri żdiedu u mbagħad ġew identifikati r raġunijiet u reġa' reattur ġie situazzjoni ta' li kien offline. U mbagħad kellna rapport illi ma tantx kien plawsibbli u l-awtoritajiet Belġani f'Novembru u Diċembru 2015 iddeċidew illi tieħanġ tnejn jerġa' jkun online. U minn dak iż-żmien law diversi xjenzjati indipendenti u esperti u gruppi ta' esperti osservaw illi Id-dokumenti mresqa mill-awtoritajiet Belġani ma kinux eh, kompleti ma setgħux jiġu ġustifikati. Kien hemm aktar każijiet ta' ksur tal-fiduċja tal-popolazzjoni fir-reġjun u anki hemm dokumentazzjoni sħiħa tas-sitwazzjoni u min se noqgħod nidħol f'ħafna dettalji atroċi hawnhekk. Madankollu kollu rdu ngħidu illi sa dan intant fil-banker ta' sigurtà tar reattur rajna degradazzjoni tal-konkrit u issa lura għandna numru ta' anomali, elementi anomali u bekk dan huwa kollu parti mill-elementi tal-banker ta' sigurtà. Xinħawi fil bunker huma mibnija biex ikun hemm ukoll ħelsien tal-fwar iżda dana joħloq il-sħana, l-umidità, u mbagħad dana jagħmel ħsara lill konkrit fil-banker ta' sigurtà hemm sistemi ta' emerġenza bħal pompi fost oħrajn u sabiex dawn is-sistemi ta' emerġenza importanti ferm jaħdmu kif suppost il-banker ta' sigurtà jeħtieġ li jkun iżolat iżda minħabba s-sitwazzjoni tal-konkrit naraw illi din il-ħaġa ma tistax tiġi garantita u x'niġri jekk pereżempju jkun hemm inċident b'ajruplan ir-reattur wara kollox qiegħed fit-triq għall ajruport tal-Liex u allura dan ovvjament huwa punt li ħassibna ferm. B'hekk hemm diversi każijiet fejn e, nuqqas ta' dokumenti rigward ta' Tianj tnejn u b'hekk jiena rġajt ġejt hawnhekk illum biex inkellimkom. Aħna nixtiequ nitolbu l-Kummissjoni u l-Kumitat ta' Preti għall appoġġ tagħkom biex naċċertaw is-sigurtà ta' tianġ tnejn. Il-valutazzjoni ta' kwalità ta' reattur u ta' sistema ta' pressjoni tista' tkun garantita biss bi pjan ta' sigurtà u allura il-Kumitat huwa mitlub jitlob il-Kummissjoni titlob għal aktar informazzjoni mir-Renju tal-Belġu għaliex huma ma tantx kienu ħerqana li jaqsmu magħna dokumenti dwar sigurtà ta' tiħanġ tnejn. Irridu nżommu f'moħħna. Is-sigurtà ta' 8 miljun persuni li jgħixu fiż-żona madwar tiħanġ tnejn biex bekk naċċertaw illi konna sistema ta' sigurtà trasparenti. U minn barra dana kollu nixtiequ illi il kummissjoni tara kien xem ksur tat trattat Juratem għaliex irridu anki inħarsu l prinċipju ta' prekawzjoni wkoll. Grazzi il-Kummissjoni, anzi għanna petizjonant ieħor Walter Schumacher, jekk jogħġbu. Grazzi ħafna. Jiena parti mill-grupp kontra nukleari faħen, ġveri minix ġej mill-aspet politiku, pero napoġġa il-kelim ta' qabli, Iva huwa mill-ewwel eh, iffoka fuq il-problemu laqat il-musmar fuq rasu, ġifiri aħna rridu aktar dokumentazzjoni u naraw x'qed jagħmlu l-Awtorità tas Sigurtà fil-Belġu. U anki naraw id-dokumenti ta' investigazzjoni biex bekk ikonna esperti indipendenti li analizzaw id-dokumenti. Jekk ikonna daw dokumenti bekk nkunu ċerti illi il-movimenti involuti anki il-partijiet politiċi u xjenzjati jkunu jafu l-affarijiet kif huma. Bekk, jekk joċobkom, araw illi l awtoritajiet nukleari tal-Belġu jagħtuna d-dokumenti li għandna bżonn. Issa l kummissjoni Sinjura Aneta Sika. Grazzi warnof nofsinhar it tajib il-Sinjuri prezenti, Grazzi, Sinjura President. Grazzi wkoll il-petizzjonanti għall preżentazzjonijiet tagħkom smajna tħassib tagħkom. L-ewwel il-Kummissjoni tixtieq tisħaq mill-ġdid illi tifhem u tkompli wkoll issegwi dawn il-kwistjonijiet dwar is-sigurtà tal-impjant nukleari tiħanġ tnejn. Is-sigurtà nukleari u protezzjoni tal-ambjent huma prijoritajiet assoluti għall-Kummissjoni. Dwar is-sigurtà nukleari nixtieq intennu li deċiżjonijiet dwar l-operazzjoni ta' dawn l-impjanti nukleari huma r-responsabbiltà tal-Istati membri fushom. U l-ewwel responsabilità s-sigurtà nukleari ikun fidejn id-detenturi tal-liċenzja li huma għandhom superviżjoni mill awtoritajiet kompetenti nazzjonali. Issa dwar il-qafas legali l-Kummissjoni nnotat li l-Belġu għamlet it-traspożizzjoni tad-direttiva ta' sigurtà iżda l-proċess għaddej, issa qegħdin nivverifikaw jekk ir-rekwiżiti kollha tad-direttiva ġewx trasposti b'mod adattat. Imbagħad hemm l-obbligu tad-detentur tal-liċenzja illi jivverifika u jtejjeb is-sigurtà tar-reattur. Minn barra dana kollu, il-Kummissjoni Ewropea u anki r regolaturi ta' sigurtà nukleari organizzaw l-ewwel eżerċizzju ta' valutazzjoni tal-pari skont id-direttiva tal-sigurtà nukleari. Il-Belġu pparteċipat f'dan l-eżerċizzju għaliex uh, ovvjament huwa pajjiż programm nukleari sħiħ. B'hekk ir reviżjoni tal-pari indirizza wkoll iż-żmien ta' ċertu impjanti nukleari u rapport finali bir-riżultat bir-riżultat iġi publikat fuq il-website f'Ottubru 2018 u ġie preżident anki f'2019 u proċess għadu għaddej. Bħala segwitu għal dan l-eżerċizzju kellna wkoll il-preżentazzjoni tal-pjani tazzjoni nazzjonali bl-implementazzjoni tal-sejbiet speċifiċi. Isok settembru 2019 kien l iskadenza l-sottomissjoni ta' dawn u l-Belġu għamelek is-sottomezza l pjantazzjoni li huwa disponibbli fuq il-website flimkien mal-pjanijiet nazzjonali tal sati membri. Minbarra hekk f'Novembru 2019 Ansak ukoll adotta pjan ieħor ta' reviżjoni bejn pari eh, illi għandu jikkomplementa l pjanijiet nazzjonali dan ukoll huwa disponibbli fuq il-website tagħhom. Lan huwa li naraw li jkun hemm segbitu strutturali tal-isfidi li ġew identifikati u sabiex eh, tejbu l proċess li jmiss revizjoni. Sal-aħħar ta' Mejju 2021 Il-regolatur internazzjonali jagħti pjantazzjoni aġġornat biex bekk ikonna wkoll taqsira tal-istatus ta' implementazzjoni. mbagħad wara ikonna l pjanijiet nazzjonali aġġornati li jintużaw biex ikonna status report ansak. Grazzi ħafna għall-attenzjoni tagħkom. Thank you. Grazzi ħafna. Is-sur Arimon. Arimon. Grazzi ħafna, President. Iva, President, aħna smajna issa eżattament għalfejn qegħdin nitkellmu dwar dan il-punt u għalfejn għadna qegħdin nitkellmu dwar il-kwistjoni. Jiena ftit kilometri l-bot in l-oħra tal-frontiera fil-fatt u jien ukoll ċittadin tar-reġun mill minn dan l-impjant. Jiena nista biss poġġa dak kollu li semma il-petizzjonant jiena għamilt konsultazzjonijiet ma' diversi esperti fuq il-kwistjoni. Iddiskutejt kollox ma' esperti illi għadhom qegħdin jesprimu dubji dwar il-kapaċitajiet tekniċi ta' dan ir-reattur. U fil-fatt parti mir-reattur trid titreħħa. Mbagħad ikun hemm ċertu testijiet li jridu jsiru biex naraw jekk ir-reattur fil-fatt jiflaħx għal ċerti elementi stressanti. Mbagħad nistgħu niddeterminaw jekk ir-reattur hux funzjonali jew le, però mhux possibbli nagħmlu dawn testijiet fuq livell teoretiku u ma nkunux qed inqisu r riskji kollha b'hekk għandna bżonn l-informazzjoni kollha li l-awtoritajiet federali Belġani għal sigurtà nukleari għandhom. <coughs> Il-petizzjonanti bekk jrid ikollhom aċċess għad-dokumenti, għar-reviżjonijiet tal-pari, għall-evidenza biex bekk huma wkoll jistgħu jpoġġu bil-qiegħda mal-esperti tagħhom u jeżaminaw dawn id-dokumenti. Issa l-implementazzjoni tal l l-2004-2018 hawnhekk identifikajna illi parti mill-proċess taż-żmien tar reattur u kien hemm fil-fatt reviżjonijiet bejn il-pari madwar l-Ewropa dwar dan, iva din kienet xi ħaġa tajba u importanti li jkollna din il-politika ta' sigurtà nukleari. Jiena mmort il-Lussemburgu wkoll il-tqajt ma' autoritajiet hemmhekk u anki ma' inġiniera li jaħdmu fil-qasam tas sigurtà nukleari ta' kuljum. U allura forsi għandna nistgħu nagħmlu mistoqsija l rappreżentanta tal-Kummissjoni hawnhekk. Meta niġu għall-enerġija nukleari huwa veru l-Unjoni Ewropea taħdem flimkien dwar il-provvista, però ma naħdmux flimkien meta nitkellmu dwar is-sigurtà ta' reatturi kif qed dik hija kompetenza nazzjonali. Jista' jkun hemm proċessi ta' reviżjoni bejn il-pari, però xorta waħda tibqa' kompetenza nazzjonali. L-awtoritajiet Belġani għandhom ir-responsabilità dwar il-kondizzjoni tar reattur li l-in ħassib li jista' jkun hemm huma jiddeċidu jekk ir-reattur jaħdem xi le. Issa ix ħaġa tajba jew ħażina, ovvjament irdu naraw, però jiena nixtieq li niddiskutu għalfejn l-enerġija nukleari u l-proċess industrijali li wassal għall produzzjoni tal-enerġija nukleari dana kollu ma jgħinniex biex insibu soluzzjoni għal meta r reattur ma jibqax jaħdem u m'hemmx ir-rispett lanqas tal-frontieri nazzjonali u allura m'hemmx aġenzija Ewropea illi tindirizza dan is-suġġett illi twettaq it-testijiet u battu deċiżjoni fuq livell Ewropew jiġifieri reattur għandu xi qaf jaħdem jew le. Għandna aktar u aktar reatturi madwar l-Ewropa u f'din il kundizzjoni Jiena tkellimt ma' persuni fil-post ċittadini iva huma mħasbin sew u qegħdin anki jsegwu eh, l-aħbarijiet minn tiħanx u huma sorpriżi li m'għandniex aġenzija u allura jiena nitlob il-Kummissjoni tikkunsidra dan il-punt, tikkunsidra jekk l-Istati membri jistawx b'xi mod eh, jistax iwaqfu aġenzija għal sigurtà nazzjonali taħt juratom. Eh, Naħseb għandha tkun deċiżjoni li għandha tkun Ewropea mhux biss tal-awtoritajiet Belġana. Jekk jogħġobkom żommu l-petizzjoni miftuħa sakemm ikollna dokumenti kollha dispożizzjoni tagħna biex hekk nifmu dwar is-sitwazzjoni u li deċidu mal-esperti l-Onorevoli Frim. Grazzi, Signor President. Eh, Is-kollega Arimont. Iva, tagħna stampa ċarta s-sitwazzjoni dwar reattur nukleari Iva, problema Ewropea din. X'jiġri jekk ikonna x'inċident. Ikonna erba' pajjiżi minn tal-inqas mill-quta, iżda pajjiż wieħed biss jiddeċiedi jekk ir-reattur jibqax online jew le. Jiena naħseb li għalhekk il-petizzjonanti issa qegħdin eh, jindirizzaw lilna u allura aħna nagħmlu kollox biex minn tal-inqas naraw ir-riski tas sigurtà eh, riżultat tax xogħol tar reattur irridu nofrulhom xi tip ta' tweġiba u ma nistawx naraw illi nibqaw ninjoraw il-żmien li għaddi minn fuq dawn ir-reatturi. Iva, f'termini tal-juratum nafu hemm l-obbligi tal-verifiki, però fl ewwel aħħar snin rajna illi tiħanġ kien offline minħabba problemi tekniċi, mbagħad aktar tard, aktar quddiem reġa kien online u allura abbadna f'dawn iċ-ċirku ta' problemi. B'hekk biex naċċertaw illi konna trasparenza sħiħa rridu naraw li l-popolazzjoni fil-Ġermanja, fil-Belġu, fl-Olanda u l-Lussemburgu ikunu aġġornati dwar x'qed isir biex nindirizzaw ir-riskju. Issa l-kwistjoni tas-sigurtà nukleari. Iva, kwistjoni Ewropea kif semmejt m'għandniex kontroll ta' aġenzija waħda bħalissa u naħseb illi ftit huma loqsma fejn ikonna anki kontroll parlamentari u allura ġala darba l-fundazzjoni anzi sa mill-bidu tal- tal-bidu net tal unjoni Ewropea rajna illi kien importanti li jkollna informazzjoni kellna wkoll il-Juratim, però ma rajniex kif stajna nikkontrollaw is-sitwazzjoni. Issa qegħdin f'sitwazzjoni wara Brexit u allura wasal il-waqt li naraw kif se nkomplu nimxu l-qoddim bjuratim fejn ikonna xi tip ta' kontroll parlamentari. Ma nix ninsew lanqas ir-rwol tal-Gvern Federali Ġermaniż għaliex u l-Gvern Federali qed jagħti l-karburanti lil Tiħanġ Il-Ġermanja eh, ovvjament trid tkompli tagħti il-karburanti li tiħanġ eh, fir-reġun tiegħi fejn mijiet ta' eluf ta' ċittadini protestaw kontra dan ir-reattur u naħseb illi l-awtoritajiet Belġani u anke qabel din il laqgħa smajna reazzjonijiet għall-ittra minn dan il-kumitat ukoll. Iżda, flittra m'hemmx tweġiba, qed nisimgħu li iva qed jgħidu li r-reatturi huma bla periklu u ma naħsibx li bekk eh, nkunu qegħdin tassew nibnu l-fiduċja meli hemm bżonn. U l-petizjonanti bħal donnom din il-ħaġa qed iħossu li għanjeqsa, nuqqas ta' dokumenti dwar is-sigurtà rridu naċċertaw illi esperti xjenzjati indipendenti janalizzaw dokumenti, President Beck aħna minna ħatana bil kumitat irridu nikdbu l-Kummissjoni e, ngħidulhom nitolbuhom jgħidulna x'dokumenti huma bħala Kummissjoni rċevew u bekk naraw jekk jista' issir xi tip ta' valutazzjoni dwar sigurtà ta' teħanġ. Imbagħad l-ittra tal-awtoritajiet Belġani dwar l-analiżi tar-riskju u d-dokumentazzjoni kollha din analizzaw din lettra u naraw jekk jistax ikollna mbagħad valutazzjoni indipendenti. Ma jistax ikollok biss operaturi li jagħmlu valutazzjoni jgħidu sempliment iva kollox huwa tajjeb. Nittama bekk illi jkollna riżultati tanġibli malajr biex naċċertaw li xejn eh, atroċi ma jista' jsir. Grazie, ma nafx jekk il kummissjoni tixtieq twieġeb għall mistoqsija illi il-membru Rimon Saqsa. Il-Kummissjoni tixtieq tirringrazzja l-petizzjonant tal- eh, petizzjonant tal-mistoqsijiet u għalissa dak kull ma stajna ngħidu min-naħa tagħna, grazzi. Is-sur il-Mejer. Iva, grazzi, jiena nixtieq infakkar dak li ddeċida l kumitat is-san l-oħra. Il-Kumitat iddeċida illi ħanitilbu nitolbu illi nagħtu aktar formazzjoni. U importanti li repetizzjoni tibqa' miftuħa sakemm nirċievu aktar informazzjoni. Iżda qed naraw illi l-informazzjoni hija għadha ma waslitx u anke mill mill-kommenti tal-Kummissjoni qed juru dan wara qed nitlob il-Kumitat sabiex iżommu l-petizzjoni miftuħa u nixtieq nirringrazzja lis sur Arimo kif qal oħrajn naħseb illi għandna nitolbu l-aktar informazzjoni sabiex tkun iktar disponibbli u mbagħad abbażi ta' dan ikun nistgħu nerġgħu niddiskutu dan il-punt xi darba fil-futur. Grazzi Sur Schumacher. Le, ma tixtiex titkellem? Ok, uh, muchísimas gracias por tanto a los... Grazie, ħafna l-petizjonanti li ġew hawnhekk wara l-offsinar, smajna lilhom lill-Kummissjoni, il-membri deputati ta' dan il-Kumitat, il-proposta tal-Presidenza tkun l-inżommu miftuħa din il-petizzjoni u insaqsu lill-Kummissjoni Ewropea id dokumentazzjoni l listi kollha li għandha kif ukoll li jitolbu lill gvern tal-Belġu l-informazzjoni kollha fuq is-sigurtà nukleari ta' din l-installazzjoni. Insaqsu wkoll min-naħa tal kumitat tal-Peti insaqsu lill gvern tal-Belġu informazzjoni tarif fuq dan il-fajl. Din tkun il-proposta ta' din il-Presidenza għal din il-petizzjoni. Grazzi ħafna. Issa għandna l-punt 12, petizzjoni xejn 6 xejn 2018 mres għamil Lusjan Sawlenu ta' ċittadanza rumena fisem l-Assoċjazzjoni għal Rinaxximent ta' Krajova dwar l-estensjoni pjanta tal-operat tal-impjant tal-enerġija nukleari kozluduwi fil-Bulgarija. Jeder għaw il-petizzjonant għandu ħames minuti biex jesponi il-petizzjoni tiegħu merħba. Grazzi Grazie ħafna, Senjura President. Jiena il-petizzjonant fuq it-tieni petizzjoni, anzi, Iva, skużani. Jiena jekk ma jimportax nixtieq sabiex tikkonsidraw il-petizzjoni 784 nibdew b'dan il-punt. Iva. Iva, fuq dan il-punt id dispjaċini msoċ petizzjoni tiegħek. Petizzjoni xejn 6 xejn ta' Sur Lusjan Sawlenu ta' ċittadinanza Rumena u petizzjoni xejn 784 tal-2019 minnek ta' ċittadinanza bulgara f'isem grupp ta' ċittadini u NGOs bulgari u rumen dwar tħassib ta' sigurtà minħabba repositorju għall-iskart radioattiv fil-Bulgarija. Għalhekk il-petenzjon tal-ewwel mhux qiegħed hawnhekk imma inti ġejt, grazzi merħba għandek ħames minuti biex tispjega l-petizzjoni tiegħek. Grazzi. Blogodarja. Iva, grazzi ħafna, nixtieq nispeċifika l-ewwel net illi tekst tal-petizzjoni mhuwiex qed jimxi mal-kontenut tal-petizzjoni. Għaliex is-sigurtà tal-iskart eh, radioattiv mir repertorju mhuwiex is-suġġett fil-fatt aħna ħankun qegħdin nitkellmu fuq repożitorju wieħed wieħed biss illi suppost għandu għandu jżomm l-iskart mill-impjant nukleari fil- fil-Bulgarija. Il-biraħ kien hemm laqgħa bejn l-organizzazzjonijiet Rumeni u Bulgari u l-EIB u hemmhekk huma tkellmu mal-entità regolatorja fil-Bulgarija li taħdem fuq il-faċilitajiet eh, ta' depożitu ġie rikonoxxut illi fil-fatt kien hemm problemi bl-istabilità ta' żu li hemm viċin ta' Danube, ta' xmara Danube. Din iż-żona jidher li mhijiex stabbli, il-ħamrija mhijiex stabbli, u din tmur kontra il-gretta tal-klassifikar tal-iskart nukleari. Dan jiġi parti mir-rapport tal-evalwazzjoni ta' impatt ambjentali għall-iskart radioattiv għal perjodu ta' ta' ta' nofs ta' half decay. Dan jista' jkollu żmien ta' miljuni ta' snin u dak li qed nirreferu għalih fir-rapport eh, taħt l-evalwazzjoni ta' impatt ambjentali qed nitkellmu biss fuq fu elementi radioattivi li għandhom żmien qasir fil-għandu perdu ta' half decay. Issa fil-2011 mhux qed l-istat membru illi jpoġġu aktar pis amministrattiv ehm, u ma jkunux jistgħu jġestjonaw għalhekk l-iskart radioattiv. Dak li ġara kien li fl-aħħar snin kellna nuqqas ta' trasparenza fil-Bulgarija meta nitkellmu fuq il-faċilitajiet ġodda nukleari. Kienu biss xi partiti populisti illi ħadmu għall-użu tal-enerġija nukleari. Imma hawnhekk maħniex qed nitkellmu fuq l-enerġija nukleari, hawnhekk qegħdin ngħidu illi dan ir-repożitorju tal-iskart radioattiv huwa ta' ħsara huwa perikolus minħabba in-nuqqas ta' stabilità fil-ħamrija. Hemm pjan idroloġiku ġdid illi għadu ma ġiex implementat kif suppost. U il-permess ta' kostruzzjoni tal-2011 huwa ibbażat biss fuq xi ehm, evalwazzjonijiet preliminarji u allura kemm il-flus li ġew mill-Unjoni Ewropea u mill-Fond Internazzjonali għal Kozmoduji. U għalhekk il-Kummissarji, il-Kummissjoni qed iżomm il-flus pendenti mill-flus taċ ċittadini ġifieri U allura aħna rridu nixtiequ nintroduċu kontrolli iżjed stretti, nixtiequ li l kummissjoni tħares lejn is-sitwazzjoni reali Tistgħu taraw it-tabella fuq l-iskrin tagħkom nittama illi dak kollu li huwa relatat mas-saħħa u il, anki il-ħajjiet ta' ġenerazzjoni tagħ għax kien hemm ħafna problemi għal din il-lista kellna fil-fatt kellna eżempju 238 sena sabiex l-affarijiet jiddisintegraw. u allura dawn id-diskrepanzi kbar li nistgħu naraw fl-istudji jistgħu jerġgħu jiġu meqjusa. Dawn dawn qed juru illi iż-żona mhijiex stabbli. Fil-fatt kien hemm żewġ ħaddiema illi mietu. Eh, trid tagħlaq jekk jogħġbok. Tajjeb, ħafna, mela. Ngħaddu l-kelma lill-Kummissjoni. Iva, grazzi ħafna. Nirringrazzja lill petizzjonant talli ġie hawnhekk. It-tħassib tiegħu huwa eh, allarmanti madanakollu kien mm, din kienet xi ħaġa li ġiet indirizzata mill-Qorti Nazzjonali minħabba id-deċiżjoni għall-evalwazzjoni ta' impatt tal-ambjent u l-qorti ehm, ma ċitax id-deċiżjoni. Issa, il kummissjoni m'għandha l-ebda raġuni għalfejn għandha tiddubita d deċiżjoni tal-qorti fejn qed tgħid illi t tħassib e, e, tal-petizzjonant mhumiex dawk sustanzjali. Apparti minn hekk, skont it-trattat fuq il-komunità tal-enerġija atomika u l fatt li l-istat membru Eh, brabta mal-impjant li marbut mal-iskart radioattiv, il-Kommissjoni Saqsijek eh, il-rekomendazzjoni tal-impjant jistax twasal għal kontaminazzjoni radioattiv tal-ħamrija tal-ilma eh, u spazju ta' stat membru ieħor. Fil-Settembru tal-2017 Kummissjoni ħarġet opinjoni bħal din fejn ikkonkludiet illi l-impjant għal għall-impjant tal-skart eh, radioattiv fil-faċilità ta' Radjana mhijiex ehm, twassal għal kontaminazzjoni tal-ilma ħamrija eh, mhux twassal għal kontaminazzjoni radioattiv. Issa apparti minn hekk aħna tkellimna mal-grupp ta' esperti fejn jistgħu jieħdu deċiżjonijiet eh, fil-qasam tar radioattività. Issa dan il-grupp ja jitkellmu mill-esperti tas saħħa pubblika u eh, tal-enerġija nukleari għallu u aħna minnaħat tal-Komissjoni m'għandniex dubju mill-evalwazzjoni tagħhom lanqas. Inkompli bil-petizzjoni li jmiss. Mela, fuq il-petizzjoni tal-2018, ġifiri il-konsultazzjonijiet pubbliċi ma kienux organizzati kif suppost, nistgħu ninnotaw li ma kienx hemm aktar fatti ġodda qudiem il-Kummissjoni sabiex ibidlu l-opinjoni reġjonali tagħha fil-rekomandazzjoni bil-miktub tal-Lulju tas sena l-oħra. Il-Kummissjoni ma setax tara xi noqasijiet fil-proċedura tal-konsultazzjoni fl-affetti ehm, tenskon finali tal-proġett. Ma kienx hemm evidenza sabiex napproġġaw il-petizzjonanti ehm, u proċedi mill-awtoritajiet taż-żewġ stati membri. Ovvjament din informazzjoni hija disponibbli fuq il-websites eh, tal-awtoritajiet Bulgari u Rumeni, aħna batna l-links, ċekjajtom il-biraħ u dawn l-links għadhom jadin jaħdmu. Fuq il-proġett għal eh, lifetime extension tal-reactors 5 eh, u 6 li u koll tresqu taħt il-petizzjoni l-2018 kif edna fil-komunikazzjoni bil-miktub m'hemmx evidenza li l-awtoritajiet rumeni jew bulgari ehm, ma mxewx mal-liġi applikabbli tal-Unjoni jew nazzjonali. Apparti minn hekk il-Bulgarija notifikaw lir rumanija ehm, f'Marzu tal-2014 ġifieri tliet xhur qabel ma il-konvenzjoni il, ħat applika għal każijiet tal lifetime extension. Issa, hawnhekk m'hawnx ksur proċedurali tal-direttiva tal um, u tal-konvenzjoni. U allura il-Kommissjoni mhijiex beħsieba um, tkompli fuq, da, fuq dan il-każ. Grazie ħafna. Signor Slavakov. Аз ще се опитам да говоря малко по-емоционално, защото... Jena, forse ħankun daqxek, daqxejn iżjed emozjonat lix din il-petizzjoni jaffirmata minn organizzazzjoni jisma' Ikjo Glasnos illi organizzazzjoni illi ġiet eh, li saret minn missieri organizzazzjoni ambjentali fil-Bulgarija. U meta din l-organizzazzjoni eh, ma servix lin nies imma timxi mal interessi tagħha tkun għalla xaġa allarmanti. Jiena hawnhekk għandi l-opinjoni tal-organizzazzjoni jiġifieri Environmental Glasnost illi m'għandix taqsam ma' din il-petizzjoni fil-fatt għandna eh, organizzazzjoni marġinali. Jiena verament imħasseb fuq il-fatt illi il-kelma ambjent u l-attivisti ambjentali kważi saru kliem oċċeni għaliex ħafna nies qed jimxu mal-interessi tagħhom qed jużawhom għall-interess tagħhom biss u mhux marbuta mal- mal-faċilità tal-iskart nukleari il-problemi qegħdin hemmhekk biss f'moħħ dawk li qed jippruvaw jirċievu xi benefiċċju minn dawn. Għaliex li kieku l petizzjonanti jirċievu l flus minħabba l-impjant nukleari jgħidu li dan huwa l-aħjar posta lihom fid-dinja, kienu jgħidu hekk u missiri dejjem ħadem għall-armonizzazzjoni bejn il-bniedem u n-natura u għalhekk jiena dejjem appoġġajt l-inizjattiva li hija magħrufa bħala Environmental Glasnost u jiddispjaċini nara illi xi wħud jabbużaw minn dan l-isem u jien ovvjament nixtieq li l-petizzjoni tingħalaq għaliex hija waħda assurda. Grazzi ħafna issa s-sur Ġambaski. Iva, grazzi ħafna, Sinjura President, kollegi, jiena impressjonat. Jew anzi xokjat. B'din dan l-attakk ikraħ u malizzjuż fuq l-aktar impjant nukleari sikur fl-Ewropa. Aħna smajna fuq ir-reaktor belġani li ħoroq problema u meta nitkellmu fuq l-impjant eh, ta' Kozludu qed nitkellmu fuq l-aktar l-impjant sikur u nadif l-Ewropa. Aħna ilna niddiskutu għal xi snin eh, fuq il-problemi ambjentali, tkellimna wkoll fuq il-Green Deal, imma l-aktar nadif, l-aktar enerġija nadifa hija dik nukleari. U jiena sorpriż li hemm xi organizzazzjoni tromeni huma kontra l-MPP u forsi forsi għandhom jirreferu wkoll l-impjanti tagħhom stess. Kien hemm min ukoll. Kien hemm min għandu ħafna interessi propi. u forsi għandna nofru aktar anki ta' għajnuna. Jiena hawnhekk qed nirreferi għall-esperti issa u żgur mhux se nirreferi għall-opinjoni ta' xi ħadd li forsi ma jifhimx jew dawk in-nies illi jirċievu qotjiet ehm, minn oriġini dubjużi mela l-esperti qegħdin jgħidu Din hija petizzjoni li ġiet iffirmata minn xi ċittadini Rumeni u Bulgari. Mela, l-esperti jgħidu li repożitorju għal l-iskart baxu medju radioattiv qed jiġi użat mill-attivisti ħodor sabiex japplikaw għal proġetti li huma importanti għall-Ewropa. Il-proġett qiegħed hemmhekk sabiex jinbena r repożitorju beda b'deċiżjoni tal-Gvern skont ir-rekwiżiti Ewropej u nazzjonali. U eh, dawn qed jimxu skont il-leġiżlazzjoni rilevanti kollha. Dana jinkludi d direttiva tal-2011. kif ukoll il-leġiżlazzjoni tal-ġestjoni tajba għall-iskart radioattiv, kif ukoll preskrizzjonijiet tal-Aġenzija Atomika ġew ikkonsidrati. Jiġifieri kif qed ngħid l-istandards internazzjonali u nazzjonali qegħdin jintlaħqu kif ukoll qed jiġużati l-aħjar prassi. Dan ir-repożitorju qed hemmhekk sabiex ikun hemm rimi sikur tal dan il-skart radioattiv. L-ewwel stadji huma marbutin ma' evalwazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem u fl-aħħar mill-aħħar il-mira hi li tiggarantixxi s-saħħa tal-bniedem u status ambjentali tajjeb. Imbagħad niprevjenu wkoll eh, diżastri u l-inċidenti. Apparti minn hekk, hemm ħafna dokumenti għabbażi tal-evalwazzjoni ta' impatt l-Unjoni Ewropea. Jiġifieri, dan ifisser il l proċedura kollha kemm hi tal-evalwazzjoni ta' impatt ambjentali hija bbażata fuq il-leġiżlazzjoni tal-leġiżlazzjoni eh, eh, Ewropea. Din nistgħu narawha fil-deċiżjoni tal-Qorti Nazzjonali fil-Bulgarija kif ukoll mill-Kumitat rispettiv tan Nazzjonijiet Uniti dawn ukoll approvaw id-deċiżjoni u għalhekk it-trasparenza tal-proċedura hija garantita u hija rikonoxxuta. Nistgħu nirrikonoxxu illi l-proċedura ta' valwazzjoni ta' impatt saret skont id-dokumenti u l-atti kollha relevanti. Id-deċiżjoni ġiet notifikata wkoll jiena nixtieq illi tqisu il-fatt li kien hemm konsultazzjonijiet pubbliċi. Skużawni, Jekk jogħġbok, kellem mikżjed bil-mod. Qed nipprova ma naħlix ħin. Nixtieqek tikkonsidra l-fatt li mhux biss bil-Bulgarija manki fir-Romanija kien hemm konsultazzjonijiet pubbliċi u ma kienx hemm oġġezzjonijiet bħala min-naħa tal-, tal, tal tal-partijiet interessati. Jiena xtaqtajt ukoll illi dawn il-petizzjonijiet qegħdin kompromettu l-proċedura illi jiggarantixxi l-evalwazzjonijiet ta' impatt adekwati u l-proċeduri kollha relatati mal-investimenti għal dawn il-tip ta' faċilitajiet. U allura aħna għandna nistaqsu. X'inhuma dawn l-organizzazzjonijiet ambjentali illi mhux qed jaslu mhux qed jaslu għal miri ambjentali. Huma sempliċement iridu jwaqfu proġett illi huwa relatat direttament mal-ħidma tal-Bulgarija u inneħħu l-faċilitajiet nukleari rabta mal-ġestjoni responsabli responsabbli tal-iskart radioattiv. Qed naraw li dawn petizzjonijiet mimlijin gideb illi eh, tfixkel l-Unjoni Ewropea. Nistgħu naraw illi hemm xi organizzazzjonijiet illi qed jabbużaw mill-liġi illi qegħdin ukoll <coughs> jagħmlu żem ħasin lill-gvern u l-qorti u jabbużaw mid-dritt tagħhom illi jissottomettu l petizzjonijiet Għalhekk jiena nemmen illi għandna l-evidenza kollha li edaturi li din il-petizzjoni għandha tingħalaq. Grazzi ħafna. Is-Sur Iva, grazzi kellem bil-Bulgarina wkoll. Jiena nixtieq ngħid li bħala rappreżentant tal-SND naħseb illi kull kull suspett fejn ikun hemm eh, ħsara għal sigurtà tal-ċittadini dejjem ħadniha b'serjetà u allura rridu nimxu f'konformità eh, ma tal tal-Kummissjoni u rrid ikun hemm implementazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni kemm dik Ewropea u anke dik nazzjonali u allura jiena nixtieq li nagħlqu din il-petizzjoni imma peress li jiena Bulgaru soċjalist mill-Bulgarija jiena kontra kwalunkwe attentat illi l-enerġija nukleari tinqaleb xi ħaġa politika. Grazzi. Iva, grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena żgur ma nistax naqbel mal-opinjoni tal-petizzjonanti fuq l-impjant ta' Kozluduj u r repożitorju għall l-iskart radioaktiv. Il-Bulgarija informaw dejjem il-Gvern eh, Rumen dwar il-Life Extension Units 5 u 6 u dejjem wieġbu il mistoqsijiet ehm, tal-gvern rumen. Issa, parti minn hekk, l-azzjoni li tieħdet mill-Kummissjoni eh, eh, qed juri li ma kienx hemm ksur tal-liġijiet Issa fuq ir-repożitorju din mhix biss hija priorità l-Bulgarija imma dan huwa impenn għaliex il-Bulgarija quddiem il-Kummissjoni tkellmet fuq inneħħu l-unitajiet wieħed u erba' tal-impjant tal-power plant u dan qegħdin qed nagħmluha skont il-konvenzjoni tal-sigurtà għal spent fuel u anki fuq il-, il, il l-użu tal-iskart radioattiv skont id-direttiva tal-2011 li għaw kollu relatata ma' dan il-punt. Issa, skont il-leġizlazzjoni tal-Bulgarija, l istandards tas sigurtà għall-Aġenzija eh, tal-Enerġija Atomika fuq il-ġestjoni tal-iskart ehm, sal-2030 il- rekwiżiti leġislattivi kollha qegħdin hemmhekk u qed nimxu f'konformità magħha kif ukoll għaliex hemm sigurtà ambjentali radjoloġika u mbagħad jekk ngħaddu għar-repożitorju kien hemm eh, evalwazzjoni ta' impatt ambjentali dejjem skont il-lat nazzjonali u l-konvenzjoni fuq il-kontest transkonfinali. Apparti minn hekk kien hemm ukoll ħafna dibattitu fil-Krajova fil-Rumanija dwar il-ftejm għal dijalogu eh, bejn iż-żewġ pajjiżi. Imbagħad fl-2016 fir-Rumanija kien hemm smigħ. Kien hemm smigħ għal 23 mistoqsija li tresqu miċ-ċittadini Rumeni. Hemmhekk il-ċittadini Bulgari taw mitweġibit bil-miktub. Fl-2017 Kien hemm informazzjoni elaborata li ġiet ippreżentata mill-Bulgarija dwar il-kostruzzjoni tar repożitorju. Eh, flimkien mal-gruppi ta' esperti il kummissjoni eh, rat illi r repożitorju m'għandu l-ebda riski jew theddid għal pajjiż fl-ebda aspett u dan qed jiġi kkonfermat ukoll bir rapport tal-evalwazzjoni ta' impatt ambjentali. Issa, għabbażi ta' dan, il kummissjoni ddeċidiet illi ma tieħux iktar azzjoni eh, fuq il-Bulgarija u r Rumanija. U allura hekk eh, kif qed naraw, naħseb illi dawn il-petizzjonijiet iridu jingħalqu għaliex b'din l-informazzjoni kollha disponibbli nistgħu nikkonkludu illi ehm, il-life extension tal-power plant u ehm, l bini tal-repożitorju Eh, il-rekwiziti kollha imxew magħhom u l-Kummissjoni wkoll dejjem waslet għal din l-istess konklużjoni. Nirringrazzjakom għall attenzjoni tagħkom. Iva, grazzi. Is-Sinjura Awken. Nasab ħan nitkellem bid-Danis. Grazzi ħafna. Jiena smajt il-mod kif tkellimna hawnhekk kien hemm ħafna tħassib. Kien hemm tħassib fid-Danimarka imħabba dan l-iskart radioattiv. U kien diffiċli ħafna illi nsibu post fejn nistgħu impoġġu dawn l-iskart radioattiv u mbagħad għalunna nebatu kollox il-Bulgarija. Il Isu m'hemmx tħassib fil-Bulgarija nsibu soluzzjonijiet għal kollox waqt il-bqija tad dinja ħasbu li kien problema dan l-iskat radioattiv mar il-Bulgarija. Jiena qed nisma' illi jiena qiegħda fil-manoranza għax hawn biss Bulgari illi jitkellmu hawnhekk dawk li qegħdin viċin il-poter imma naħseb għalmenu għandna bżonn nibatu dan il file lill komitat Envi biex ikonna l parir tagħhom. Smajt ukoll il-parir tal-Unjoni Ewropea, tal-Komissjoni Ewropea li ma tridx toħloq problema xil biċċa l-kbira, ovvjament eh, jiġu mill-Ġermanja. Rridu nsibu soluzzjoni għal dan l-iskart radioattiv u għalhekk nixtieq għalmenu illi nuru naqra r rispett taċ-ċittadina ċittadini illi jużaw mezz legali biex eh, jaqsmu maħmana it tħassib tagħhom, ċifiri ċittadini li li wkoll eh, li jitkelmu fuq konvenzjonijiet differenti biex nipprovaw kemm jista' jkun iċċaraw is-sitwazzjoni u niżguraw is-sigurtà taċ ċittadini. Jiena kuntenta illi kollox jimxi tant tajjeb fil-Bulgarija u nistgħu nebatu l-iskart eh, radio attiv hemmhekk u għandna bżonn ngħidu lill ġermanja wkoll biex ikunu jafu fejn jistgħu jibgħatu l-iskart radioattiv tagħhom u nabatu ittra lill komitat Envi. Eh, ah. ah, Jivispjaċini imma jiena xtaqt insaqsi. Ma nafx minn qallek eżattament illi l-iskart radioattiv kollu et u ġi ġestjonat tajja fil-Bulgarija. Ma nafx minn għallek illi l-iskart kollu ħajspiċa fil-Bulgarija. Ħallini ħan ispiċċa jekk joġbok. Jiena nixtieq ngħidlek illi Probabilment ma tafx biżżejjed fuq il-power plants u fuq l-enerġija. Ma nafx tafx jekk illi l-iskart fi Danimarka jispiċa fil-Bulgarija, din hija xaġa assurda palma kienet il petizjoni fl ħar minn l ħar xaġa assurda. Ma nafx jien qed nara jiena kont qed nagħmel ftit satira e, meta kont qed nitkellem fuq ċaġa suku sikura meta, meta for jina qed li kieku ikollna xi ftit minn dal-iskart forsi nista' nibgħatu l-Bulgarija din hija ħolma. Jiena jiena kont sempliċement kont qed nresaq il-pożizzjoni tiegħi bħala il-pożizzjoni Daniża. Iva, ovvjament, dejjem nistgħu nieħdu ħsieb l-iskart mill-pajjiż tiegħek ukoll imma tridu tħallsu għalih mbagħad. Iva, grazzi. Mela, biex. Mela, biex, u din il-petizzjoni, ngħaddi l-kelma l petizzjonant għal żewġ minuti. Благодаря. Аз mogod мога Grazzi. Jiena nista' biss nitħaq fuq din il-battalja politika, jiena nixtieq niċċara illi jiena l il viċi President ta' Moviment Nazzjonali illi jismu eh, Eko Glasnost, il-Trasparenza Ambjentali eh, li mhuwiex eh, eh, partit politiku li għandu l-istess isem u il- direttiva tal-Unjoni Ewropea ġiet trasposta fil-liġi Bulgara. U hemmhekk għandna miktub illi l-evalwazzjoni ta' impatt ambjentali se jsir minn entità indipendenti u fil-każ ta' dan ir-repożitorju jiena hawnhekk qed nitkellem biss fuq dan ir-repożitorju meta nitkellmu fuq l-evalwazzjoni ta' impatt indipendenti li kellu jkun indipendenti saret minn min kumpanija illi tħossib dawn il-proġetti nukleari li jisimha Risk Engineering li tagħti il-flus kollha tagħha lill politikanti. Jekk jogħġbok, Sur Aleksandrov. Mela, eh, ngħid li d-debattitu ġie magħluq konkluż. Mela, wara li smajna lill petizzjonant il-Kummissjoni id-deputati membri ta' gruppi parlamentari differenti, proposta hija din li nagħlqu l-petizzjoni għax il kummissjoni qalet li m'hemmx ksur ta' xi tip ta' direttiva Ewropea fil-Bulgarija f'dawn iż-żewġ petizzjonijiet u għalhekk aħna nagħlqu l-petizzjoni.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 President, huwa possibbli illi b'xi mod namlu tajjeb membri li mhux membri, imma sempliċement għax ikunu mill-istess pajjiż, le ma nasibx li hija proċedura deċenti, pero tinsesti, però mhux mod dan kif aħna aħna nittrattaw il-petizzjonanti. Mi konosi perfettament. Signora Awken, inti tafni jina dejjem ġusta f'dawn l affarijiet. Jiena smajt Jekk joġobkom, Sinjura Awken. Just closing the Etna la id-dibattitu. Uh, mela, Sinjura Awken tafni ħafna jiena persuna ġusta dejjem fl-affarijiet tiegħi, aħna smajna l-petizzjonanti għadnilhom merħba għax jiena dejjem ngħid dan din dan huwa l-bib eh, tal-Kumitat tad-Dar tal-Ewropej, tal-Kumitat l-iktar viċin imma smajna wkoll il-Kummissjoni Ewropea u mhux bħal petizzjonant ta' qabel li tkellem fuq affarijiet fuq installazzjoni nukleari fil-Belġu li m'hemmx tip ta' ksur ta' direttiva Ewropea u hemm konformità u għalhekk wara smajna il-membri differenti hawnhekk ta' din ta' dan il kumitat membri ta' gruppi tal-ICR, tal-PPE, membri tal-Partit Soċjalista u membri pal grupp tal-ħodor bħalek hemm tliet gruppi parlamentari soċjalisti ICR u l ppl li kollha talbu u fid-dawl ta' dak li qalt il-Komissjoni biex nagħlqu l-petizzjoni billi qegħdin hawnhekk fil-Parlament Demokratiku, Komitat Demokratiku u f'konformità mar regolament eh, u għandna kworum għax membru wkoll ta' dan il kumitat smajna l gruppi parlamentari tal kumitat u l biċċa l-kbira tagħhom u l kummissjoni qalu biċ-ċar li jixtiequ jitolbu l-eluq tal-petizzjoni mirat nagħmel xejn kontra r regolamenti u d-demokrazija ta' dan il-Parlament. U għalhekk inkomplu bil-punt li jmiss u din il-petizzjoni tiġi magħluqa. Passamos al punto 13. Issa morru għal punt 13 il- Eh, petizzjoni xejn 827 zbarra 2018 impress minn Dolga Daskali ta' ċittadinanza grega dwar l-allegat ksur seri ta' dritt tal-Unjoni Ewropea f'proċedura ta' ħruġ ta' liċenz ta' erba' impjanti tal-enerġija fiħdan żona naturali protetta fil-Municipalità Municipalità ta' Mezzolonghi il-Greċja. Is-Sinjura Olga Daskali għaw edha merħba għandek ħames minuti għall presentazzjoni tiegħek. Σας ευχαριστώ πολύ. Έρχομαι σήμερα από το Μεσολόγιο του Λοκαρνανίας. Είμαι δικηγόρος. Grazie ħafna. Jiena nirrepreżenta il-Municipalità ta' Messolongi u l-Kunsill tal-Komunità. Jiena smajt b'attenzjoni il-problemi dwar Mursija fi Spanja u nix nippreżenta problema f'laguna oħra fil-Greċja u kolli u hija laguna importanti fl-Ewropa u hija fost id-destinazzjonijiet l-aktar importanti għall-osservazzjoni ta' l-asafar u fost 11 l-artijiet mistadra illi huma mħarsa mill-konvenzjoni u din hija żona speċjali protetta għall asafar anki hija protetta mill-Konvenzjoni ta' Barcellona, parti minn netwerk Natura, parti wkoll mill-laguna wkoll hija meqjusa bħala monument nazzjonali u għandna wkoll riserva speċjali hemmhekk fil-foresta fil-qrib. Mela, il-problema x'inhi? Din iż-żona illi hija mħarsa minn dawn it-trattati kollha kien hemm liċenzji illi nataw għal faċilitajiet għal bioliquidi fiħdan żona fejn ikun hemm l fejn xmajjar. Jidrinna illi dan huwa każ ta' ksur tartiklu artiklu 11 tat-Trattat tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Għandna pjan reġjonali għall-iżvilupp li qed jipprova jippromuovi l-agrikoltura, is-sajt u żvilupp permezz tal-ekoturizmu, però dan kollu jkun impossibbli meta qegħdin nagħtu liċenzji għal impjanti industrijali f'din iż-żona. Hawnhekk qegħdin niksru l prinċipju ta' prekawzjoni għal dak li għandu xaqsam l-artiklu ta' TFEU biex noħolqu impjanti industrijali fi dawn iż-żoni protetti mingħajr studji speċifiċi dwar l-impatt ambjentali mingħajr ma jkollna studju speċifiku dwar l-użu tal-art fiż-żona. U allura kellna biss studju tal-impatt ambjentali li kien jinkludi evidenza frodolenti jiġifieri wieħed seta' jara faċilment fl-istudju illi eh, biċċa art qed tiġi ppreżentata bħala muntanja id-data ġiet miġbura fi żmien ġimgħa meta suppost id-data trid tinġabar għal minn tal-inqas sena kif ukoll hemm informazzjoni falsa dwar kemm il-persuni se jaħdmu fiż-żona. Hemm ukoll elementi oħra li mhumiex minnhom fir-rapport pereżempju n-natura tal-massa primarja huma qegħdin jgħidu li bil-ħruq ta' bioliquidi ikunu qegħdin jipproduċu biogas, xaġa li mhix korretta għaliex bekk se jkollna eh, gas partikolari li se jiġi prodott u anki użaw ċertu manuvri biex ikollhom il-liċenzji u huma qasmu l-impjant il-kbir ferba żgħar u nemmnu li hemm ukoll li hemm ksur tal-konvenzjoni għarja. So fl-istess waqt ma kienx hemm konsultazzjoni pubblika fir-reġun, il-ċittadini ta' Messolongi saru jafu dwar il-liċenzjar meta x-xogħol ta' kostruzzjoni beda. U allura kena inizjattivi ta' soċjetà ċivili, kena inizjattivi anke mill-unions tal-ħaddiema u assoċjazzjonijiet u assoċjazzjonijiet oħra. U fi bnadi oħra tal-Greċja kena sitwazzjonijiet simili u bekk għandna appoġġ minn municipalitajiet oħra fil-Greċja. Sfortunatament l-amministrazzjoni pubblika qiegħda tikser id-direttiva 2009 208 li jinsisti li tkun hemm kuxjenza pubblika fid-dawl ta' l-enerġija rinnovabbli. Sfortunatament bil liċenzji li jingħataw lill-impjanti bħal dawn qed ikollna bidla fil-perċezzjoni pubblika, ġifieri ċittadini huma kontra l-enerġija rinnovabbli. Ippruvajna nagħmlu intervent fir-rigward tal-Ministeru, però ma sewa xejn dan kien hemm ħafna investiment fir-reġun, pereżempju kooperazzjoni mal italja Il-President spiċċa l ħin tiegħek jekk jogħġbok tista' tikkonkludi. Mela, kien hemm diversi fondi Ewropej li ġew investiti fir-reġjun, però l-amministrazzjoni pubblika Griega mamxiċ skont l-ispettattivi tal-komunità għandna dawk illi jiddependu ħafna mis sajtu u l-agrikoltura fiż-żona. U allura l-artijiet mistadra jridu jiġu amministrati għaliex dawn irridu nħarsuhom u rridu nagħtu rendu kont tal-amministrazzjoni. Jekk inkomplu b'dawn il-liċenzji, iż-żona se tibqa' koll għaddejja minn proċess ta' degradazzjoni u ħafna ċittadini huma kontra l-proġett. Aħna sottomettejna wkoll dokumentazzjoni addizzjonali li turi illi din il-petizzjoni teħtieġ tibqa' miftuħa u neħtieġu żvilupp fir-reġun tagħna li rispetta l-ambjent. Konna sorpriżi b'mod negattiv mit-tweġiba tal-Kummissjoni Ewropea għaliex mhix qed twettaq ir rwol tagħha bħala gwardjani tat-trattat għaliex dan il-każ partikolari l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea qed tiġi wkoll imkasbra. U b'hekk qed nitolbukom titolbu lill-awtoritajiet Greki biex jissospendu l-liċenzji u l-kostruzzjoni li qed issir u biex ikun hemm riviżjoni dettaljata tal-proċess kollu kemm hu. Grazzi. Tajjeb, mela issa se nisimgħu mill-Kummissjoni. Nisimgħu il rappreżentant tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna, President. Grazzi wkoll għall petizzjonanta. Dan il-każ huwa dak li nsemmuha bħala każ individwali ta' applikazzjoni ħażina, ġifieri għandna sit partikolari li m'għandux x'jaqsam ma' problema ta' konformità m'hemmx rabta lanqas ma' problema strutturali fi stati membri. Issa, il-Kummissjoni tagħmel monitoraġġ tal-informazzjoni li nirċievu minn dawn il-menti individwali, dawk li resqu l-menti u anki minn naħa tal-petizzjonijiet, però kif naraw mod ċar mill komunikazzjoni tal-Kummissjoni u l linji gwidi interni illi ovvjament jorbtu il-diġi konċernata ma nużawx il-ittri formali ta' notifika biex ninvestigaw dawn il każijiet individwali. Aktar u aktar f'dan il każ fejn il-ġudikatur adattat ikun nazzjonali fid-dokumentazzjoni jidirli li kien hemm regoli f'din id-direzzjoni, però għal kwistjonijiet imresqa għandna dawk illi ma jaqgħux taħt il-liġi Ewropea. Ġifiri dik hija deċiżjoni nazzjonali. Mbagħad għandna oħrajn fejn il-ġudikant nazzjonali għandu rwol Ewropew hekk kif għandna fit-trattat biex niterminaw dawn il-kwistjonijiet. U allura, Aħna minna ħatana se nkomplu naraw dawn il-kwistjonijiet b'attenzjoni għaliex kellna każijiet anki brabta mal il-valutazzjoni tal-impatt u l-konformità, però ma ninvestigawx każijiet individwali. U dik hija l-pożizzjoni tagħna. Ok. Floor to mem. Tajjeb, il-membri, il-sur Aġġus Sali. Ma nafx, pero eh, nisma, nisma reazzjoni tal-Kommissjoni u tħawat tħawat daqxejn. Mela għanna kas fejn il-Kommissjoni għadha tgħidilna illi f'dan il-każ il-Gvern Grek ma mexiex għabbażi ta' regolamentazzjoni Ewropea, liġijiet Ewropej illi suppost kull proġett anka f'dan il-qasam għandu isir u jkun eh, immexxi l qudiem għabbażi ta' din l-istess leġiżlazzjoni. U li tiġi l-Kummissjoni u tgħidilna isma' aħna ma nistgħu nagħmlu xejn fuq każ speċifiku bħal dan hija xi ħaġa li jena lejla ma tantx tinżillu ma tantx tista titwemmen. Naf b'każijiet oħra speċifiċi fejn jidħlu proġetti simili ta' dan li intużaw ukoll proċeduri ta' EU pilot pre-infringement u għalhekk naħseb li l-Kummissjoni trid tiċċaqlaq daqsxejn aktar fuq dan il-każ u tieħu azzjoni għaliex fi kliema stess għandna każ fejn għandek stat membru li qed jikser u qed imur kontra leġiżlazzjoni ambjentali Ewropea. Għalhekk għandha tittieħed azzjoni għaliex jidher li mill-investigazzjoni li għamlet il-Kummissjoni dan il-fatt diġà ħareġ u ħareġ bl-aktar mod ċar anke kif intwera bl-aktar mod ċar fil-preżentazzjoni tal-petizzjonarju f'dan il-każ. Għalhekk min-naħa tagħna nipproponu li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa ma mhux billi tibqa' miftuħa biss imma l-Kummissjoni tuża l-mezzi kollha li għandha u għandha ħafna mezzi għad dispożizzjoni tagħha sabiex fl-aħħar mill-aħħar eh, dan il-ksur tal-leġislazzjoni Ewropea fil-qasam ambjentali min-naħa tal-Gvern Grieg eh, jiġi fit-tmiemu mill-aktar fis possibbli. Grazzi l-Onorevoli Auken. I totally agree with Jiena naqbel mal-kellim ta' qabli u ma ngħidx li jiena xxukjata għaliex rajna kemm il-darba illi l-Kummissjoni tqis liġijiet ambjentali. Daqs li kieku mhix ħaġa importanti din, xi ħaġa li jenna nosservaw għal snin twal u mill-ġdid tal-għodu kellna riżoluzzjoni dwar ir rapport annwali fejn edna li din l-attitudni tittieqaf. Issa, Il-Kummissjoni trid ħares it-trattati u bekk trid tieħu dan ir-rwol b'aktar serjetà ma sax inħallu f'idejn ir-rati nazzjonali jekk hemm każ ċar ta' ksur tal-liġi Ewropea li huwa l-każ hawnhekk fil-fatt. Nistgħu ngħidu, le ma nafux jekk hux il-każ, però jekk ma nindirizzawx is-sitwazzjoni u hekk qed nirreferu għal liġijiet ta' natura l fejn kif ukoll qed nirreferu għal minn dak li nista' nifhem tal-inqas proġett kif ġie investigat. Mela għandek proġetti f'żoni ta' natura l fejn. Mela, hemmhekk trid tiġġustifika li hemm bżonn tal-proġett u m'hemmx alternattivi oħra. Dan l-aħħar rajt ukoll każ bejn il-Ġermanja u Danimarka kien hemm l-istess attitudni arroganti fil-każ fil-rigward tal-liġijiet Natura 2000 u smajna mill-ġdid l-iskuża tas-soltu u led din xi ħaġa nazzjonali, ambjentali. Le, naħseb illi għandna nżommu l-pensjoni miftuħa u nitkelmu ma' Sefcovic meta niltaqgħu miegħu ġimgħa d-dieħla għaliex ilna xi ħaġa hija xi ħaġa li inna nismaw dwarha u rridu ngħidu kommissjoni illi għandhom ruol importanti jridu jħarsu trattati u mhux sempliċement eh, ma jagħmlu xejn u jwaħlu fil-qrati nazzjonali u ċ-ċittadini nsewhom. U għalhekk daqstant nies ma jafdawx aktar fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Jissu Nikola Walla Bandez. Grazzi. Jiena minna ħatijaj se nirrepeti l-informazzjoni li smajna u l-opinjonijiet tal kelliema ta' qabli u l-petizzjonanta. Iva, jekk ikolkom xi ftit tal-ħin, araw id-dokumentazzjoni li ġiet ippreżentata, però ja t-tieni darba f'xarejn fejn qegħdin iddiskutu kwistjoni ta' interess għal Greċja fejn qed naraw illi hemm xi faċilitajiet industrijali li jiġu wkoll eh, imwaqfa f'żoni ta' natura għalfejn jew f'żoni speċifiċi li għandhom jiġu mħarsa għal xi raġunijiet arkeoloġiċi bħal każ tal-faċilità tal-miniri tad-deb u Hemmhekk ukoll smajna li din hija nazjonali nazzjonali li tiġi indirizzata fuq livell ta' qrati nazzjonali. Jiena eh, naħseb li din hija pożizzjoni ipokrita mill-Kummissjoni għaliex l-Unjoni Ewropea tfassal il-kriterji għal investimenti tal-enerġija per pereżempju, u l kriterji iwasslu għal pis għal ċittadini Griegi f'termini ta' tassazzjoni il-fatt l-industri oħra huma milquta u xi fabri kollhom jalqu eċċetera. U dawn l-effetti fuq il-popolazzjoni Griega ġew iffiċilitati mill-gvernijiet ta' qabel kemm min-naħa tal-gvernijiet tal-xelluk u anki l-gvern attwali, però meta l ċittadini jibdew jilmentaw u bir-raġun jilmentaw dwar id-degradazzjoni ta' standards ta' saħħa u anki dawk ambjentali, meta dawn jilmentaw, il-Kummissjoni Ewropea tieħu pass lura u tajt lele li din kwistjoni nazzjonali u ma tux pożizzjoni. U allura il-komunitajiet fil-Greċa qed jippruvaw joħolqu kuxjenza dwar kwistjonijiet dwar sitwazzjoni speċifika ta' Messa Longi u dana flimkien mal-awtoritajiet municipali. U bekk aħna tal-fema illi jekk aħna insegu din il-politika jew jekk il-Kummissjoni tkompli din il- dan il-proċess ma tkunx qed tħares is-siħħa u s-sigurtà ta' ċittadina x'meta aħna nażlu bejn negozji l-kbar u l-interessi ekonomiċi huma jkunu eh, aktar importanti mill-saħħa taċ ċittadini. U allura fil-fema tagħna persuni tibqa' miftuħa u għandna niksbu aktar twaġibiet aktar informazzjoni. Mhux se tkun it-tieni darba li nagħmlu l-istess żball għax dan huwa żball li għamilna kemm il-darba issa rridu nifqu. Grazzi ħafna. Jiena wkoll nixtieq ngħid xi ħaġa hija xi ħaġa li tixxukjana li l-Kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha qed tgħid li din il-petizzjoni m'għandha l-ebda implikazzjonijiet trasversali u allura tista' tiġi eżaminata aktar effettivament fuq livell nazzjonali. Min għandu d-dritt illi jiddefendi s-sitwazzjoni? Smajna mid-petizzjonanta kemm il-kwistjoni importanti u ħafna kollegi anki semmew il-kwistjonijiet ambjentali u anki l-osservanza ta' direttivi Ewropej. Dawn huma importanti fil-każ, speċjalment issa li għandna il green Deal Ewropew. U allura il-proposta ta' dawk li jitkellmu kienet li nżommu l-petizzjoni miftuħa Bekk nistidnu l-Kummissjoni tinvestiga l-allegazzjonijiet tal-petizzjonanti f'aktar dettall u jirrapportaw lura l-unna dwar il-proġett u anki rispett għal leġislazzjoni Ewropea u l-konvenzjonijiet internazzjonali qed naqblu? Iva, jiddispjaċini ma tajċ il-kelma lura lill petizzjonanta jekk jogħġbok żewġ minuti u bil-mod, però żewġ minuti għaliex il-ħin kontrina. Μάλιστα, έχετε δίκιο και ζητώ συγγνώμη από του. Ήβα, iva, grazie ħafna. U jiddispjaċini li għagġilt ftit, pero ovvjament suġġet tal-qalbi. Mela, kumment fil-qosor minna ħatija jissa. Il-Kummissjoni Ewropea semmit illi fl-2014 meta l-licenzji inataw, għallu li kienem konsultazzjoni pubblika ma kienx il-kas ma kienx hemm konsultazzjoni pubblika fl-2014 u allura jekk iċ-ċittadini u organizzazzjonijiet oħra rridu e, jaġixxu jew jitkellmu kontra d-deċiżjoni ma setawx jagħmlu hekk għax ma kienx hemm konsultazzjoni pubblika meta provajna nindirizzaw il-punti ta' tħassib tagħna fil-Qorti Nazzjonali qalu li dawn ma kinux ammissibbli għaliex e, kienu kien hemm ċertu skadenzi U allura dan huwa każ ta' ksur ta' leġiżlazzjoni Ewropea. Nifmu l-importanza li ninformaw iċ ċittadini u s-soċjetà f'sitwazzjoni ta' reġun li għamel ċertu deċiżjoni, jiġifieri li nażlu żvilupp parzjali li konna l-agrikoltura, is-sajt u f'dan il-kuntest ma jagħmilx sens li jingħataw liċenzji għall impjatt illi se jaħdem fuq E, eh, zejt tal-ikel użat. U allura grazzi lill-Kumitat tal-li sezzommu il-petizzjoni miftuħa, hekk ridna fil fatt u nixtieq intemm billi ngħid illi il-fauna u l-flora ta' dawn l-artijiet mistadra huma importanti ferm għall ewropa għandna speċi li qegħdin f'periklu wissa sabu l-qof f'dawn l-artijiet mistadra u bekk bl-impjant mhux biss se nkasbru s-saħħa taċ ċittadini hemmhekk fir-reġun, però se nagħmlu ħsara wkoll il dawn l-ispeċijiet. Grazzi. Grazzi lill-petizzjonanta. Mela, il-proposta tagħna hija li nżommu l-petizzjoni miftuħa u nistidnu l-Kummissjoni li tinvestiga aktar il-każ u b'serjetà sħiħa. U b'responsabilta' wkoll. Tajjeb, m'għandniex oġġezzjonijiet hux. Jiddispjaċina imma m'għandniex aktar ħina dispożizzjoni tagħna. U naħseb li intom sodisfatti b'din id-deċiżjoni li ħadna tajjeb. M'għandniex oġġezzjonijiet u allura allum temmejna il laqgħa tal kumitat tal-Petizzjonijiet u se ngħaddu issa l laqgħa tal-Koordinaturi please, uh, the coordinators meeting is only for those who are Laqajja biss għal dawk li rappresentaw Il il-kumplament jekk joġobhom jistgħu